rapporter il-Senjura Hannibal. Jekk joġbok. Mikrofon għal-kelima. Nsellem il kum il-kol dan il-Jum Internazjonali għan-Nisa, dan il-rapport fuq refugġati nisa u nisa li tfittxu l-azin jitratta perspettiva minn naħa ta' ġeneru għal mod kif aħna fl-Unjoni Ewropea nittrattaw dawk il qed ifittxu situazzjoni sigura fih dan il-frontieri tagħna fil-preżent diżugwaljanzi li ħasbu fuq kif stati membri differenti trattaw talbiet għall-azil partikolarment meta dat talbiet ikunu marbuta mal-ġeneru. B'riżultat ta' dan, pers nisa li fitxu l-azil fl-Unjoni Ewropea mhux Zgurati eh, li kollom trattament sensittiv minn lat ta' ġeneru, nisa refugġati u nisa li tfittxu l-azil, ħafna drabi jisibu qoddimhom politika illi ma tilħax standards aċċettabbli fejn eh, politika sensittiva rigward ġeneru ma tkunx implementata fil-prattika. Dan ir-rapport irrikmanda set ġdid ta' linji gwida sabiex nindirizzaw dawn in-nuqqasijiet. Violenza, traġikament, hija realtà ta' kuljum għal nisa u bniet illi qed jaħarbu mill-konflitt u smajt rapporti tal-waħx ta' nisa li jiġu sfruttati u abbużati riċerkaturi li nisa u bniet refugġati faċċaw di tip ta' violenza, sfruttament u eh, fastidju sessuali f'kull stadju ta' triqtom inkluż anka fuq territorju Ewropew. Nisa u tfal illi huma titolati sabiex eh, jiksbu għażil qed jiġu sforzati eh, fit prostituzzjoni sess bil-fors sabiex iħallsu għal eh, għal vjaġġ tagħhom. Ġifieri dawn in-nisa qed jiġu sfruttati minn dawn it-traffikanti. Nisa għandhom bżonn alternattivi siguri kif jgħid ir-rapport pressjoni fuq sistema ta' okoljenza għall-azil mhux skuża sabiex ma ħarsu nisa mill-violenza. Nisa u refugġati, nisa refugġati u nisa tfittxu l-azil mandom xifacċaw standards doppja, għandhom kolom drittijiet bħal vittmi oħrajn ta' violenza bazata fuq il-ġeneru. Nappoġġa l-aħbar ta' ftit jemilu il-Kommissjoni Ewropea proponiet sobija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni ta' Istanbul Il-Konvenzjoni ta' Istanbul hija l-iktar trattat dettaljat fuq il-vjolenza eh, kontra n-nisa l-lum u kol tinterpreta l-konvenzjoni fuq l-immigranti mill-lat ta' ġeneru kol t-tħaddet fuq eh, miżuri ta' akkoljenza viza vini sa' bniet. Il-proposta issa se tiġi diskussa f'dan il-Konsill u f'dan il-Parlament illi jemżon il-konsens tiegħu sabiex nikkonkludu l-konvenzjoni minn l-Unjoni Ewropea. 12 stat membru biss diġa ratifikaw il-konvenzjoni u 13 oħra għat iridu jagħmluh dan. Imma għandna bżonn ukoll inħarsu lejn il-perspettiva fuq meda twal ta' żmien. Nitkemmu ħafna darba fuq refugġati bħala xi pis jew li ġibu magħhom spejjeż għal pajjiż li qed jospitawhom. Madana kollu, investiment ġust, dan m'għandux ikun il-każ fuq medda twila ta' żmien. Kif il-koll nafu, refugġati għandhom ħafna x'joffru joffru lis soċitajiet tagħna fuq medda twal ta' żmien. Imma hemm bżonn naħsbu b'attenzjoni u niżviluppaw strateġiji ta' integrazzjoni li jkunu rilevanti għal kulħadd. Nisa speċifik għandhom ħtiġijiet speċifiċi bħal kura eh, bħal child care u eh, taħriġ tal-lingwi. Mżon sabiex mżon impaċu ħiliet ma' taħriġ u anka ma' nuqqasijiet fuq is-suq tax-xogħol Iktar minn 30 sena ilu dal-Parlament irrikonoxxa l-fatt li hemm bżonn ta' interpretazzjoni sensittiva minn naħa ta' ġeneru tal-Konvenzjoni tal-Refuġġati u Riżoluzzjoni fl-1984. Dan kien qabel l-linji gwida ta' mill-UNHCR. Għal daqstant, pass l-ura jekk ma nadottawx ir riżoluzzjoni l-lum. Nisaw u bniet illum u mal-maġġoranza ta' dawk li qed l-ħarsin fl-Unjoni Ewropea u ġus ma' għawde għajdu li jissa um, jilaħqu l-55% huwa essenzjali li jkollna l-politika u l-proċeduri li jemżon sabiex nirrispondu għal-ħtiġijiet tagħhom għandna bżonn approċċ illi jinkludi il-ġeneru f'kull stadju ta' triq tagħhom dawn il-nisa refugġati u kol ikonna l-ħarsin li jemżon u li jistennew dawn il-nisa mill-Unjoni Ewropea. I will give the floor to Commissioner Jourova. L-Komissarju Jourova kieġoba. Madam President. Iva, Signora President, onorevoli membri. Xtaqt nirringrazzja l-rapporter, Signora Hannibal, u l shadow rapporters kif ukoll membri li kontribwixxew għal dan ir-rapport hekk importanti u għax-xogħol eċċellenti tagħhom dan ir-rapport jisħaq fuq aspett importanti ħafna tal-kriżi tal-immigrazzjoni, niżguraw drittijiet u l ħtiġijiet ta' nisa u bniet li tiħarbu minn zoni ta' konflitt u gwerer. Skont il-Komissarju għalli ta' ġusma uda refuġati 20% tal waslit fil-Mediterran mill-ewel ta' jannar 2016 u ma' nisa u 33% u ma' tfal. L-Unjoni Ewropea għand obbligu internazzjonali tipprovdi ħarsien u appoġġ umanitarju lil dawk li għandhom bżonn Jiena napoġġa bisħiħ ir-rakkomandazzjoni ġenerali tiegħek illi rotot legali u siguri lejn l-Europea rrid ikunu disponibbli għal dawk li qed iħarbu mill-konflitt u persekuzzjoni. L-ebda leġiżlazzjoni u politika marbuta ma' immigrazzjoni regolari għandhom waqfu il ħarsin fl-Unjoni Ewropea bżonn niprovdu alternattivi kredibbli għall-immigrazzjoni regolari u nsaħħu wkoll il-loqsma legali tagħna l-Kummissjoni dal-waqt se toħroġ bi proposti f'dan ir-rigward. Rridu li b'mod prattiv niżguraw illi dawk li e, waslu e, dan l-aħħar ikunu imħarsa kun jistaw ikunu integrati f'soċjetajiet tagħna. Suċċess ta' integrazzjoni jiddependi fuq il- Eh, il-ħin allokat n-nisa jaffaċċaw ostakli ħafna iktar diffiċli minn refuġati oħrajn u anka jbatu minn svantaġġi varji. Mżon ġiċu fuq dan il-dispozit il eh, fornimenta ta' servizzi sar sabiex nirrispondu għal tan ta' nisa specialment f'termini ta' responsabilitajt ta' child care. Il-Kommissjoni qed bass sar prezentazzjoni ta' passi ulterjuri sabiex intejbu aktar l-integrazzjoni f'April 2016. Ovvjament, id-dimensjoni tal-ġeneru se jkollha rwol importanti f'dan ir-rigward. Ippermettu li nisħaq fuq kemm huwa importanti l-impenn u l-appoġġ tal-Istati membri e li diġà għandhom strumenti importanti għad dispożizzjoni tagħhom. Il-Fond Soċjali Ewropew, kif ukoll il-fond għall-integrazzjoni l-azil immigrazzjoni tnejn għandhom jintużaw sabiex nirwiġbu aħjar għal ħtiġiet tan-nisa. Il-Kommissjoni qiegħda taħdem sabiex tindirizza il-kwistjoni tal-ħarsin tan nisa mill-vjolenza, riskju ta' sfruttament u eh, skjavitu. Għadak għandu xaqsa meġrida kontra il-traffikar illegali, il-Komissjoni ġa prezenta l-pjantazzjoni sena l-oħra f'dal kuntest għan proponu dis-sena l-insaxħu il-qafas legali eżistenti. Il-Komissjoni diġa stabilit eh, elementi differenti fuq eh, traffikar fl-agenda tal-Unjoni Ewropea fuq immigrazzjoni u sigurta u pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq drijiet tal-bniedem u demokrazija għas-snin 2015-2019. Nixtieq ukoll niġbet l-attenzjoni għall-obbligu legali tal-Istati membri li jieħdu miżuri sabiex inaqsu eh, id-domanda jkun hemm servizzi għal vitmin, taqqas il-kriminalità u li twaqqaf l-isfruttament. il kummissjoni tagħti priorità li ġrieda kontra traffikar tal-bnedmin bħala kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Għajjimna dan fi dialogi ma' pajjiżi terzi wkoll. Inta tiseħ li l-Unjoni Ewropea sabiex tissieħ fil- kummissjoni ta' Istanbul sabiex nkompli ġildu vjenza kontra n-nisa. Nina nieħu gost n-informa kelli l ġimgħa li għaddit Propju fl-4 ta' marzu 2016 il-Kommissjoni adottat il-proposta għal sobiet l-Unjoni Ewropea fil konvenzjoni illi huwa strument eh, b'saħħtu ħafna sabiex inwaqfu il-vjolenza kontra n-nisa fenomenu mifrux ħafna. F'konklużjoni xtaqt nkun kemm jista' jkun l-Ewropa se tkompli tipprovdi ħarsin għal dawk li għandhom bżonn dan jinkludi nisa u bniet li qed ifittxu refuġu fl-Unjoni Ewropea azzjonijiet tal-parti interessati kollha fuq livell Ewropew u nazzjonali għandhom eh, eh, saħħu xurxin u għandhom għandu kunem sforzi konġunti sabiex kunem ħarsin aħjar u politika aħjar ta' integrazzjoni għal rifuġati nisa. Grazzi għal darboħra għal dan ir-rapport. Thanks. Grazzi. Nibdew issa bil-kellima, eh, nibdew bis-Sinjura Matera. Grazzi, President. Grazzi l-kollega Hannibal għal xol taħħa, pero jiddispeċini li ma xinnix propju f'dal-jum internazzjonali għannisa illi eh, nindirizzaw differenzi illi tant rajna eh, fil-tfassil ta' dan il-rapport. Kont l-axħar ċif li 38% ta' nisir fit fl-Europa ma nisaw f'dawl ta' dan apprezzajt li fiħdan il-report il-kollega Hannibal inkludi referenzi kollha l-politika ta' migrazzjoni Ewropea li tkun ta' sew sensittiva u d-dim iħtiġiet ta' nisa u bniet, rifugġati u dak l li wara vjaġġi eh, twal fejn iħarbu minn violenza u gwerer jispiċċaw fil-konfini tal-Ewropea appoġġajt ukoll it-talba l-approċċ umanitarju għal dawk il-kategoriji l-iktar vulnerabbli bħal nisa tqal bniet u anzjani u fl-istess ħin però xtaqt nikkritika l-inklużjoni fit-test ta' paragrafi illi jagħmlu referenza għal proċeduri ta' żil, għal rjonifikazzjoni familjari jew anka it-talbiet li sew ħafna flus ta' konsulenzi legali minnaħa ta' nisa rifuġati bekket nitlu fil-politika eh, nazzjonali u qed daħlu żejjed u qed anka nirfsu fuq il-kompetenzi tagħna. Għaliex aħna eh, dawn il-kwistjonijiet naffrontawhom fuq livell tal-Komitat Liber, komitat li jifoka fuq ġustizzja u libertà ċivili. Iġviri pala PPE, ridna niproponu rezoluzzjoni alternattiva illi tisħa fuq il-ħtieġa ta' approċċ umanitarju għal kriżi ta' migrazzjoni illi eh, tinkludi anka ħtiġijiet ta' tfal u bniet qegħdin ta' riskju illi eh, propju fitriqtu għam jiffaċċaw violenza u abbuż li noħol u kooperazzjoni massima mal-aġenziji bħal Frontex u Europol u ħassejt ukoll u li ninkludu fit-test referenza għal ħtiġiet li konna strutturi ta' koljenza li wieġbu għal ħtiġiet speċifita nisa, dormitori, eh, toilet separati minn ta' minn mal-irġil. Xtaqt inkompli però ħin ma fadallix. Grazzi. Is-Sinjora Garcia Perez. Grazzi ħafna, President. Hemm ħafna krisijiet ta' dawn l-aħħar snin li ħabtu fuq l-Unjoni Ewropea kriżi ekonomika tal-Euro e situazzjoni fil-Greċa imma bla dubju ta' xejn il-kriżi tar-refuġati hija dik li l-iktar hija ta' teddida għal proġett tal-Unjoni Ewropea il-proġett tal-Ewropa bħala valuri għamna son nasmu fuq is-solidarjetà, il-ġustizzja, kif ukoll l-ugwaljanza. F'dan il-kontest Aħna għanna bżon nkunu koxenzi ta' realtà ta' miet ta' eluf ta' persuni li jaqsmu l-Mediterran u jilħu l-kosta tal-Unjoni Ewropea kemmija kemm nitkellmu fuq daw l-affarijiet kollha ta' dan il-grupp illi huma l-iktar vulnerabbli ġifiri fostom it-tfal u n-nisa. U għalhekk skont l-aħħar eh, data tal-UNHCR, il-55% daw l-aħħar eh, xhur li tal-rifuġati li waslu fuq il-kosti tal-Unjoni Ewropea huma nisa u tfal illi nisa illi tilfu kollox dinjità nisa illi għandhom zoni bijaw il-ġisimom biex ikun jista ħalsu biex jivjaġaw lejn l-Europa mħabba din ħolma tal-Europa li huma vitmi ta' stupru ta' mafja si trattaw u traffikaw in-nies. Waħna ma nistawx noqogħdu bidejna fuq saqna ma nagħmlu xejn. għanna għandna l-obbligu illi nwieġbu nirreaġixxu għax din nitkellmu fuq il-qalba tal-proġett Ewropew. Għanna bżonni nkonna l-ħila illi konna politiki ta' integrazzjoni l-eċċess edukazzjoni, servizzi ta' saħħa, servizzi pubbliċi biex jikunu nistgħu nifavorixxu l-integrazzjoni ta' dawn in-nies. U jiena mandi l-ebda dubju illi is-soluzzjoni għal din il-problema mhijiex illi nibatuhom l naħroħ tal-Mediterran. Bla dubju ta' xejn ir-responsabilità tal-Ewropa hija il insolvu din is-sitwazzjoni imma nkunu kapaċi wkoll nagħtu risposta lil miet ta' luf ta' persuni li llum jittamaw f'din ħalma tal-Ewropa u aħna għaddi nofru l biss proġett li manda xejn xtaqsa ma dan il-proġett Ewropew. Grazzi ħafna, President. from Mrs. Atkinson. answer? Għandek uh, blue card minn Sinner Atkinson. Lesta twieġeb, Iva? Sr. Atkinson mela. Mela, konna fil-seskolazzjon dal-ħodu nċelebraw jom eh, eh, għannisa. E, li ma smajċ minn għandek u fuq il-valur islamiċi ta' dan nisar qed jassum ġent kell islam fundamentalista, imma islam fil-vant nofsani li huwa kompatibbli mal-valuri tal-punentana. U l-femniżmu tiegħi u tiegħek li huma differenti minn xulxin, għandna forsi nħarsu n-nisa tagħna u l bnittana tagħna kontra l-attakki li rajna fil-bliet Ewropej qabel nippruvaw eh, nintegraw eh, aktar ilhom 45 sena u dawna baqaw ma integrawx. Estoy totalmente jiena tassew kontra ta' dak li għattint. L-Islam miex mhuwiex inkompatibbli mal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tfisser diversità, pluralizmu, eh, differenzi u hemm ċittadini Ewropej illi huma ta' din il-fidi Islamika u għalek dan mhuwiex inkompatibbli mal-Unjoni Ewropea imma dawk li huma inkompatibbli huma dawn l-ideali radikali li xtuq jagħmlu distinzjonijiet mhux biss tal-Islam imma ta' reliġjonijiet oħra kontra l-ugwaljanza ta' drittijiet tal-bniedem ta' nisa u irġiel u għalhekk dan huwa li attakka l-qalba tal-Ewropa, l-intolleranza, l-inġustizzja u mhux reliġjon li ma jkun u għalek dan huwa qed jaqret il-prinċipi tal-Unjoni Ewropea u aħna nixtiequ niddefendu u għalek il-problema mhijiex l-Islam imma il-problema hija l-intolleranza, il-problema hija nuqqas ta' solidarjetà u l-problema hija li ma nkunux koxentri li dan huwa proġett ta' kulħadd. I will give the floor to Mrs. Eh, eh, von Stork. Grazie, onorevoli Von Stork. Grazzi ħafna, Sinjura President. Għandin nitkelma unek dwar lista ta' xewqat mill-Kumitat għan-nisa għal nisa artifiċċju l-azil fl-Unjoni Ewropea f'sitwazzjoni ta' kriżi. Irridu nkunu nibqgħu umani vera situazzjoni pal-din ħaġa ċara. Ir-riżoluzzjoni ssejjaħ għal miżuri għan nisa biss. Għal daqstant, kull eh, refugġat persuna qed eh, l-azil tibqa' d-dejja u jiena dan ma naċċettax għal raġuni li l-Viċi President Timmermans għal eh, reċentement li 60% ta' l-wasliet mhumiex refugġati fil-fatt. u bżonn nagħmlu distinzjoni bejn immigranti rġint ekonomiċi u refugġati. Din ħaġa li l-Kumitat tan-nisa jidher li mhux ittir rikonoxxi. Li tiġbed nies lejk Mbagħad taqfilhom eh, fis-swali fejn jiġi pratikat l-isport. U l-ġenitali dependi fuq timbru fuq dokument ifisser e lista ta' xewqat li jmur li lin il-kompetenzi ta' kumitat tan-nisa. Dan mhux konformi ma' realtà u għal daqstant pal rapporti oħrajn ta' dal-komitat aħna ma naqblux miegħu. Għan blokkart, sinjura Von Stork. Mr. Franzulika, taċċetta? Iva, mela, nos minuta, għall-onorevoli. Mela, l-ewenet, sinjuri, permettu li eh, nxilkom il-ġurnata tajba, ħajja sabiħa, rebija sabiħa, kontentezza u saħħa f'dan il-jum ta' 8 ta' marzu nishtiq li nisa u l-bniet kollha ta' dinja u fl-istess ħin xtaqt eh, nistaqsikom dawn in-nisa ħaqqom eh, ħarsin independent fejn qegħdin independentement mir reliġjon u li jemnu fiha, però għal darboħra. Il-jom it-tajba. Il-President tajt lill-onorevoli, mżon tistaqsi mistoqsija però. Sir Franzo li kadin, ma kienieġ blogard, xtajta u għurajta jenna ġurnata tajba meta eh, t-intervjeni, blogard edemmek biex t-staqsim mistoqsija l-kollegi tijak. Pero insomma, s nira van stork ma għal nofs minu toħra. Iva, mistoqsija tajba ħafna. Etni diskutu dan fjum in-nisa u qed naraw x'livell ta' interess hemm fih dan il-plenarja. Il-plenarja kważi vojta fil-fatt. Die nächste Rednerin ist nun für zwei Minuten Frau. Grazzi, għal żewġ minuti. Angelika Milner fisem il-Grupp Alde. Grazzi. Grazzi President. Eh, President da rapport tan detaljat u għakiz kbira u kien possibli biss grazzi għal spiritu ta' kostruttiv ta' rapporter, Sinjura Hannibal, kif ukoll il-maġġoranza ta' xedaw rapporters bilan li nirrikonoxxu u nħarsu nisa vulnerabli. L-immigrazzjoni mhux fenomenu ġdid, imma qed jiżdied eh, kif ukoll qed jiżdiedu nisa refuġati u vulnerabilità tagħhom għal traffikar, sfruttament, diskriminazzjoni. Madonna kollox, i kollegi, jasbu l-laqba mod kif niċċelebrat b-8 ta' marzu u bil-niċtu nisa l tfittxu l-azil eh, minn eh, saħ sessuali, drittijiet riproduttivi u niċduhom il-possibilità li jkun hemm unifikazzjoni iktar malajr mal-bqija tal-familji tagħhom. Il-firda f'dil kamra turi l-sfida qoddimna mhux kriżi ta' rifuġġati imma kriżi politika. l diffiċli diżegwaljanza be il-ġeneru u ġitta nisa u ma traskurati minn jieħu deċiżjonijiet anke soċjetà ċivili u jiġu konsidrati bħala dettal jew lussu jew fil-fatt komplikar żejjed. Fi żmien ta' kriżi diffiċli iktar tara perspettiva tal-ġeneru ma dan fissirx illi aħna nistgħu nittoleraw l-Unjoni Ewropea ma tħarix drittijiet fundamentali u drittijiet ta' bniedem nisa li fitxu l għandhom bżonn appoġġ speċifiku billi nafu li ħafna eh, ċentri ta' koljenza mhumiex tajbin bizzejiet u m'għandux biżejjed spazju għal nisa waħedhom u tfal. Nittama li l-rapport iservi ta' bħala linja gwida xogħol tal kunsell u Kommissjoni sabiex ikonna approċċ ta' sewolistiku li jindirizza anka xi kawza violenza kontra n-nisa u dan jinkludi anka traffikar u eh, l-integraw aktar nisa fi proċessi ta' paċi sabiex nevitaw u nsolvu konflitti illi huma fil-qalba ta' kull kriżi ta' rifugġati Grazzi. Danke sir. Grazzi ħafna. Il-kellima li mis fi sem il-grupp GWMGL e is-sinjura Bjork għal-minuta. Grazzi ħafna. Il-jum mit-rizultant tal-nisa huwa simbolu għal-battalji li siru ta' kol-jum. U huwa ġust infakru wkoll id-drittijiet tar-rifuġġati. Huwa essenzjali niżguraw toroq siguri għar refugġati, li ħafna drabi ma' nisa u tfal. Il-kulturi umanitarji huma essenzjali li l-Ewropa tala' il-frontier tagħha hija ħaġa li tolqod direttament insawt falu hija triq ħażina li naqdu mill-ġdid eh, familji flimkien u diskriminazzjoni varji f'pajjiżi differenti laqtu l-aktar nisaw tfal il-ħafna drabi u ma kundanati għal zoni perikolużi ta' konflitt li tissepara il-ġenituri mit-tfali ħaġa naċċettabbli għandha għaf minnu fih. Eh, il-grupp Tana jaqbil ma' dil ma' rapport. Għalxej, kwistjoni solidarità lejn nisa refuġati. There is a blue card for you from Għandek blue card Miss Honorable Windberg, inti faċċetta. Iva, 30 sekonda jek joġbok. Grazzi ħafna, President id-dispeċini illi hemm tant zazax irġil fil-ġuventur eh, migranti illi jistupraw eh, u jużaw violenza, eh, aggressjoni violenti kontra n-nisa bħal maġara f'Kolonja. U għalhekk kina nixtieq li dan ma jibqax imma kif nistgħu negarantixxu s-sikurezza tan-nisa tal-punent fit-toroq tagħna? Kif nistgħu nippermettu li dawn in-nisa tal-punent illi kun ma jkunux iktar vittmi ta' aggressjoni bħal din. Iva hija ħaġa klassika, iġifiri in-nies kontra n-nies, ir-rifuġati kontra n-nies li diġa qegħdin fil-post, imma m'għandniex proġett, intkom ipokriti u ma tagħmlu xejn ħlief illi titkellmu fuq affarijiet u intkom biss razzisti ma nistawx naċċettawha din. Issa l-onorevoli Urtasun. Iva. Iva, mill meta nitkellmu fuq dawn in-nies hemm ħafna nisa illi kellhom ta' bil-fors eh, huma eh, vulnerabbli u huma qed jiksru il-karta titrit tal-bniedem u qegħdin ikollhom eh, dawn l-ispedizzjonijiet kifet kifet tajt il-liġi u għalhekk mhijiex ħaġa tollerabbli. U aħna qegħdin naraw kif il-gvernijiet Ewropej qegħdin eh, biex qed jagħmlu eh, qed jaħdmu kontra l-integrazzjoni. U lek aħna fuq dak li huwa ir-rapport tas-Sinjura Honeyball nista' naraħ bħala rakkomandazzjoni biex nkunu nistgħu nħarsu n-nisa rifuġati biex hekk nittamaw li l-gvernijiet u l-istituzzjonijiet Ewropej jkunu jistgħu eh, jaċċettaw illi ma nistgħux ikonna iktar sfruttament u ksur tal-liġi u għallek aħna nixtiequ torok siguri, ek biss nkunu nistaw nġildu kontra traffiku illegali tan nisa, nkunu nistaw nifavorixxu eh, laqda tal-familji tal-refuġati, għax nisa ma jistaw xibqaw waħedhom eh, per esempio nitkellmu fuq in-nisa li huma tqala li għandhom it-tfal magħhom u ma jistgħux ikunu vittmi eh, ta' sfruttament sesswali. Dawn huma kollha drittijiet bażiċi tan-nisa u għalhekk jekk joġobkom għal darba darbtejn ħen votaw favur dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi, Senjor Utterson. Grazzi ħafna. Għandek blue card mis-Sinjura Atkinsons. Inti taċċetta? Le? Le, ma ġietx aċċettata il-blue card. Mela, issa naddu l-kelma l-Sinjura Ajuto għal minuta u nofs. Iva, nishtiq nirringrazzjak, President, eżis, kollegi, aħna bħala ċittadini u bħala istituzzjonijiet mitluba illi naqaw sfida ta' din il-mawġa ta', ta li din ħabtu fuq il-bib tal-kontinent tagħna tal-Ewropa jirrappreżentaw ma' tfal taħt l-età l-iktar parti sostanzjali, mhux fenomenu tal-lum, imma bidla fondamentali ta' demografija dejjem tbiddel tal-pjaneta tagħna. Ħafna kawżi ħafna raġunijiet minn jaħrab mill-konflitti armati, minn eh, persekuzzjoni ta' sess, jew minħabba nuqqas drittijiet tal-bniedem. Imma anki minħabba l-kundizzjonijiet klimatiċi, minħabba in-nixfa u minħabba użu żbaljat ta' risorsi. U għalhekk l-Ewropa miex hija responsabbli hi wkoll u issa għandha bżonn tirrispondi għal ħtija tagħha u għalhekk quddiem din il-kriżi fejn tant debatu in-nisa għandna bżonn nagħmlu l-ewwel qabel kollox ħaġa nibqgħu nies umani u permezz solidarjetà tangibbli bid-dinjetà bil-kuxenza tagħna il-koll ta' 28 stat membru hekk biss inkunu nistgħu nilqgħu għal din il-bidla tant kbira. Hemm dawk li jaħsbu illi nistgħu eh, biss eh, nagħmel tajjeb għal din il-kriżi narqu l-frontieri u nħallsu eh, stati bħal Turkija biex aħna nitbedu iktar minn din il-kriżi. Maħna naħsbu illi ma nirdux nitilfu iż-żmien għandna bżonn urġenti ta' toroq legali lejn l-Ewropa ta' aċċess iktar umanitarju. Ħadd in-nisa ħadd ma jkun irid jaħrab mid-djar jekk ma jkunx hemm teddida kbira għalija u għat-tfal tagħha. Grazzi ħafna. Blue card mill-istess grupp le ma nistax naċċetta. Jina għaluli li inti tal-istess uh, grupp, inti tixtieq taċċetta il-blue card mis-Sinjura Atkinson Iva. 30 sekonda. Waħda mir raġunijiet għaliex minix fl-istess grupp minħabba l-approċċ għas-soċjaliżmu u għal ħodor u għalhekk jiena ħallejt il-grupp tiegħek. Int minn tixed tagħmel differenza bejn migranti ekonomiċi u dawk li huma tassew rifuġati Int komandkom eh, ma taqblux fil-grupp stess tagħhom int tagħmel din id distinzjoni bejn migranti eh, ekonomiċi u rifuġati? Nsaqsi. <clears throat> allora, la nishtiq nirringrazzjak tal-mistoqsija memx differenza jekk wieħed jaħrab mis-sitwazzjoni li ġib magħha l-mod. U lek li wieħed jaħrab minn pajjiż għaddej minn gwerra, isek qed taħrab minn eh, pajjiż li ma tħallekx pereżempju tgħix għax ma tistax eh, taħdem l-art u hemm biss ħakma dittatorjali u għalhekk hekk nagħmlu distinzjoni konna biss konfużjoni u l-Ewropa m'għandix bżonn da kollu. Grazzi. letzte Rednerin für die Fraktion. Grazie Hafna ist l-Onorevoli Dornano. Grazie Hafna, Signora President. Jina eh, għadni kem ġejt mill-Irak waqt missjoni humanitarja jiena intqajt mal-insara illum kellhom jaħarbu mill-Musulmani u jina il snin twal nipprova niddefend ta' tan-nisa fl-Ewropa u jiena bqajt imbelħa bil rapport tal-kollega tagħna nistgħu naraw it-turija eh, ta' soċjaliżmu eh, ta' tal-libertinaġġ il-bot mir-realtà fejn smajtu il-nisa eh, din jitolbu l-azil mħabba u ma tal-LGBT u x'nistgħu ngħidu b'dawn il-bliet tal-Ewropa tal-Punent illi jixtiequ jestendu l-azil b'mod tant eh, fluidu u intkom eh, qed iżidu l-riskju ta' migrazzjoni iktar massiċċa kif tistgħu tgħidlu persuna li vittma ta' persekuzzjoni minħabba il-ġeneri eh, tagħha li mumma l-kriterji bħala mara tal-Europa jina tassowi dispeċini bluzu negattiv li intkom tamlu fil-kondizjoniet tan-nisa fissem ta' dittatura morali ta'kom. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Grazzi ħafna. Issa ma tantx baqanna ħin dispeċini u għalek meta kien hemm il-gruppi permettejt il-blue cards, però ma nistax naċċetta iktar blue cards. Dispeċina ħafna nett nisappuntawkom imma ekku issa onorevoli le grip minuta u nofs. Grazzi ħafna Sinjora President il-Parlament Ewropew jixtaq jiddedika din il-ġurnata dinija ta' nisa għan nisa rifuġati li titolbu l-azil u l-ħafna tfal li akkompanjaw daw in-nisa ovvjament hawnhekk m'hemmx grupp politiku jew deputat jew bniedem jista' jinjora il-disprament eh, ta' dawn in-nisa li għaddin narawn fuq il-frontieri ta' l-Europa, fil-bibin ta' l-Europa, b'dawn il-pajis li xtiqu jiġu fl-Europa, ġifedin nitkellmu fuq il-kondizjoni ta' nisa rifugġati dak li tifittxu l-azil. Imma aħna bħala grupp il-PPE ta' billi din nitkellmu fuq ir-rapport Hannibal illi eh, niproponu mozzjoni alternattiva għax ma nistawx naqblu 100% ma dak li hemm fil-rapport u xtaqna nipproponu mozzjoni ta' riżoluzzjoni alternattiva illi tiffoka fuq il-proposti li huma dinjitużi, umani, imma wkoll pragmatiċi u responsabbli fil-qasam tal-akkoljenza ta' nisa rifuġati politiċi, rifuġati u qed jitolbu l-azil. Nixtiequ noħorġu proposti konkreti, brot realistiku, raġonevoli, illi ikun marbut eh, mal-bżonniet speċifiċi, proċeduri speċifiċi, dedikati tassow għal bżonniet tan nisa speċjalment dawk tqala u illi jagħtu eh, tweġibiet pragmatiċi u raġonevoli u xtaqna u koll bħala priorità ewlenija ngħidu l-ġlida kontra traffikar tal-bidem kollu l-sfruttament sessuali i jagħmlu parti dawn il-jisfruttawhom dawn in-netwerks ta' nies kriminali. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Arena. Sinjura President, eh, terz ta' dawk li qed jitolbu l-azil huma nisa. 38% tal-immigrant fil-Mediterran huma nisa u tfal u 55% ta' dawk li jaslu fil-Greċja illum huma nisa u tfal. Dawn id-data turina l-kondizzjonijiet li huma impossibbli mill-lat um, uman minn daw il-pajjiżi ta' oriġini minħabba l-gwerer u ċirkostanzi li ġibu magħhom l-instabilità mod partikolari wkoll għan-nisa il-vjolenzi eh, sessuali huma tant importanza anke fil-pajjiżi ta' oriġini. Aħna l-ġimgħa li għadit kella Nawala Sufi li ġiet Eh, u rrit inna ġrajiet eh, eh, drammatiċi li jgħixu n-nisa u dawn iċ-ċifri juru u koll għanna bżon nikonsidraw situazzjoni partikolari ta' dawn in-nisa l-ewwel net minħabba dimensjoni tal-ġeneri fil-talba tal-istatut tal-refuġat illi ġi infassal minn irġil għall irġil u hemm bżonn nirriveduh. Għanna bżonn nikon nikkonsidraw ukoll bżonnijiet tan-nisa Eh, immigranti, per eżempju, dawk li huma l-mutazzjoni ġenitali, għandna bżonn nikkonsidratu l-affajt per miktar bis-serjetà, għandna bżonn intejbu l-kondizzjonijiet tal-akkoljenza u hawnhekk nitlob għall-aċċess għas servizzi saħħa u servizzi u drittijiet riproduttivi, speċjalment dak li huwa abort mingħajr riskju u koll l-inklużjoni u l-integrazzjoni ta' dawn in-nisa biex hekk ikunu jistgħu wkoll eh, jgħixu hawnhekk fl-Ewropa. Jekk ma nagħmlu xejn, l-istorja se tgħid illi l-Ewropa injorat il-valuri stess tagħha tal-umanizmu, ta' solidarjetà, tal-itħid tal-bniedem. Dan ir-rapport hekk jitlob jiena nieħu din l-opportunità biex nifraħ lil Mary Hannibal għax-xogħol tagħha. Merci. Die nächste Rednerin ist Frau Jadwiga Wisniewska für eine Minute. Grazie ħafna, Signora Wisniewska, għal minuta. Grazie ħafna, President. Signori. Meta li tkellmu fuq din is-sitwazzjoni tar-rifuġati u dak li nisimgħu ħaġa li tħallina hekk ehm, stankati u u ximda eta din naraw illi iridu eh, ibijaw eh, ġisimhom biex jħalsu l-vjaġġ lejn l-Ewropa u matul il-vjaġġ meta jaslu fl-Ewropa huma sposti għal vjolenza u qas ta' ftehim. Hemm sitwazzjoni ta' ħasra f'dawn il-kampijiet ta' detenzjoni li wassalu ukoll iktar traġedji. U għalhekk nasbu x'naħsbu fuq din il-kriżi naraw li din is-sitwazzjoni għandha bżonn ta' tweġiba radikali tkun tista' tejb il-pożizzjoni tan-nisa u destin tan-nisa fl-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, għal darba darbtejn, il-Parlament Ewropew qed juri illi ma' li ma jistax jirrispondi għall-ambizzjoni fejn ikunu nistgħu nkunu maqudin u juża kull opportunità li jimponi ta' drittijiet ta' minoranzi sesswali u tal-abort. Di mhijiex kwistjoni ta' problemi illi eh, huma uh, isoba ta' dawn in-nisa rifuġati. Issa is-Sinjura Beċera Basterreċera. Grazie ħafna President, grazie ħafna Komissarju. Jina tassow nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Hannibal Najdila prosit għal rapport eccellenti, kompjuto, asal f'waqtu għax edin naraw dan il-fenomenu multisettorjali u fid-daw tal-krisi tal-Unjoni tal Ewropea ek biss jistgħu jkollna politika ta' azil u ta' għaqda familjari damna kollha aspetti importanti din il-krisi tar rifuġati minn banda waħda l-Unjoni Ewropea dan il-fluss dan il-mowġa kbira l-ewwel derba qed ikollha qudiema din il-krisi umanitarja fuq il-bibien tagħha u għalhekk nixtieq nilqa' Eh, l-inizjattiva tal-Komissjoni Ewropea ba' preċedenti tibat lajnuna u sal dawn ir-rifuġati kollha kif għadna nofs huma nisa u tfal u 73% kienu qabel riġiel u għalhekk qegħdin naraw eh, dawn in-nies kollha li qegħdin jiċċaqalqu minn posta l-ieħor u eh, ovvjament hemm vulnerabilità differenti imma bil u n-nisa imma n-nisa partikolarment vulnerabbli mħabba l-violenza sessuali Il-migrazzjoni irregolari issa nistaw najdu kif għal sur Tusk, President tal-Konsil, fis summit li kienem, u sur Tusk iva, imma il-politika disprata Eh, biex tprova trażla l-immigrazzjoni ma tistax eh, trażla ukoll l-aċċess għall-azil palma tajtu koll il-karta ta' drittijiet fondamentali u taqbat it ftit mal-valuri pal konvenzjoni ta' Ġinevra u l-konvenzjoni ta' Istanbul illi se fl-aħħar mill-aħħar nifirma pal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Danke sehr. Die nächste Rednerin ist Frau Kostadinka Kuneva für eine Minute. Grazie ħafna, Signora Kuneva. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net eh, xoqgħad sbieħ lin nisa kollha li qegħdin jaħdmu u qed eh, jiġildu drittijiet eh, tagħhom. Strasburg mhux distanti biss minn Brussel minn xi 400 km imma hemm baħar jaqsam għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq rapport illi qed jitlob biex inħarsu n-nisa refuġati b'mod uman u fl-istess waqt il-Kunsill Ewropew Brussell qed jgħid li l-Awstrija u pajjiżi oħra kellhom raġuma ta' qalqu il-frontieri tagħhom u ċerti gvernijiet issa huma razzisti u l-qasbis qed eh, jaħarbu eh, minn jgħidu li huma razzisti u qed jgħalqu l-bibin tagħhom u għalhekk fl-istess waqt il-Kunsill isu qed eh, jilab ma' Turkija u għal kull persuna, għal kull mara illi se Eh, titlob l-azil se jkollok xaħat illi bil-forsi timur lura fit-Turkija u UNHCR tajt u għandha raġun illi ftejjim mill-Unjoni Ewropea u Turkija jista' jkun illegali għax jikser il-liġi internazzjonali u dik Ewropea u għalhekk nitlob ma nkunux kompliċi ta' dan ir-reat. Imma hen, nappoġġaw Ma dispeċini ta' president ma sax intik iktar ħin ma din hija regola. Issa nad il-kelma l-Onorevoli Randke għal minuta. Grazie ħafna, President, Aziz Komissarju, iktar minn 150 sena illu il-femministi kienu jgħidu illi id-djufijiet ta' parti mill-ġlida drittijiet tal-bniedem kien l-esklużjoni ta' nisa eh, lesbjani, eh, suwed eh, u għalek aħna għamson niftakru dan il-punt importanti ma nitkellmu fuq il-violenza tal-patriarki u f'partijiet minn dan il-Parlament ma diċi rikonoxxu l-fatt illi ħafna mijiet u eluf ta' nisa li qed kien jitkellmu fuqhom fl-Unjoni Ewropea huma u huma stess. U għalhekk il-parti tal-lemin ta' dan il-Parlament jissu maqsum bejn qed jagħmel distinzjoni bejn in-nisa Ewropej illi jistħu il-protezzjoni u l-oħrajn ma jistħoqhomx il-protezzjoni u għalek il bicċa ta' dan il-Parlament eh, eh, fem il-punt il-nisa huma universali ma id-drittijiet ma jifqux fuq il-frontieri. U għalhekk aħna f'dan il-Parlament qed nieħdu pass importanti dan ir-rapport biex inħarsu ir-rifuġati u nsaħħu l-femniżmu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa s-Sinjura Paka għal minuta u nofs. Grazzi. Jekk il jekk ir-Renju Unik kieku kellu sistema l awstralja tal-punti, stajna namlu ferm iktar biex ngħinu r-rifuġati dawk li tibatu il- imma għax għana l-luf li ġu fil-Renju Unit il-Gvern jipprova jirrispondi għad ħassi pubbliku leġittimu u għalek jamlu iktar diffiċa dawk li persuni ta' sow li għanna bżon mill-Commonwealth u dawk li suppost natu il-protezzjoni u minflok mbagħad nħallu il-kulħadd jidħol fl-Ewropa mingħajr ċeks kriminali. Tassa ta' smerija iktar minn miljun persuni ġew fl-2015 u il-Kanċlira Merkel qalet li kulħadd jista' jiġi bil-Qualification Directive l-Unjoni Ewropea qed tħeġġeġ nis u tfal vulnerabbli li jivjaġġaw eh, permezz tal-Mediterran u huma jilabu fidejn eh, traffikanti u tilfu ħajjithom. U għalek 10.000 eh, tfal sparixxew u ħafna qegħdin fin-netwerk ta' sfruttament sesswali Ewropea fetħet il-bibin għal miet u eluf ta' persuni ta' kulturi differenti illi jitrattaw nisa u l-LGBT Eh, bħala klassi tin parta din klassi bħala ċittadini u miex ħaġa ta' sorpriza li rajna dak li ġara fil-kolonja bin nisa li ġo umiljati u minħabba n-nisa tagħna l benessi ta' dawk illi jitolbu il-ken għanna bżon inneħu l-politiki Ewropej u nħallu l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Der next Redner ist Herr Gianluca Bonanno für eine Minute. Eh, l'onorevole Bonanno. Grazie. Grazie, President nixtieq naqra xi versi biex ma nkunx banali fuq argument tant importanti. Emson tkunu attenti ħafna illi mara ma tibkix għax Alla qed jot il-dmuħ tagħha u għalek aħna n-nisa jiġu mill-kostilja mhux mill mux mir-ras jew mis-saqajn biex inkunu inferjuri u superjuri, imma mill-ġem biex inkunu ugwali ftit iktar l-isfel mill-drajn biex inkunu iktar imħarsin. U ħdejn il-qalb biex mara tkun tista' tiġi maħbuba għalija dinja taqsira ta' dak illi hemm bżonn naħsbu u nagħmlu favur in-nisa inqas ipokrizija, iktar fatti, inqas mimoza u iktar affarijiet serji. U l-Musulmani jkun jistgħu jitalmu ferm iktar minna dawn l-affarijiet. Grazzi. Die nächste Rednerin ist Frau Ildiko Galpelt für eine Minute 30. elnök tisztelt biztos asszony! a nőnapon a nők elleni erőszak. f'dan il-jum internazzjonali tal-mara qed nitkellmu dwar il-vjolenza kontra n-nisa u anke l-immigranti. Bla dubju ta' xejn in-nisa u t-tfal li qed jaħarbu mill-gwerra u mill-persekuzzjoni b'tama għal ħajja ħjar fl-Ewropa. Dan huwa vjaġġ twil u diffiċli fejn ikunu suġġett għal violenza u kriminalità. Aħna konxi ta' dawn il-problemi tan nisa u tfal. Għanna ħafna affarijiet importanti x'namlu li nofru per eżempju l-kura adegwata li nofru u koll akkomodazzjoni għal-jom. Il-PPE offra alternativa, istruzzjoni alternativa għaliex ma stajniex naqblu mar-rapporter għaliex ma daħlet kwistjonijiet li ma jaqawx taħt il-Komitat tan-nisa, l azzil l-immigrazzjoni, eh, l-aqda tal-familja dawn mhux suppost kienu l-affarijiet li kellna nifukaw fuqhom, stajna nifukaw fuq nisa li qed ireddaw pereżempju nisa li huma tqal u ħtiġi speċjali tagħhom. Din hija problema li qed irrepeti ruha. Minflok ma ngħinu eh, nippruvaw inkunu nidħlu f'affarijiet li mhumiex fil-kompetenza tagħna nitlob lil kollegi tagħna biex jappoġġjaw il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni li qed nippreżentaw aħna. Grazzi tassew, issa għal minuta u nofs l-Onorevoli Neukel. Eżis kollegi, l-ewwel qabel kollox, nirringrazzjaw l-Onorevoli Hannibal dan huwa rapport eċċellenti hawnhekk qed nitkellmu dwar is-sitwazzjoni tan-nisa u r-refuġjati. In-nisa u l-irġiel ir-refuġjati għandhom problemi simili, Uħossu l-bart, ibatu l-ġuħ, għandhom l-istess beżat, jibżaw mill-futur minn dak li se jiġri, dawn huma l-affarijiet li jesperjenzaw in-nisa u l-irġiel, iżda n-nisa għandhom iktar problemi għaliex ħafna drabi jkunu qed jivvjaġġaw bit-tfal, jista' jkun li jkunu tqal u jista' jkun ukoll li jkunu qegħdin jaħarbu minn pajjiżi fejn ħafna drabi jkunu ġew medda jew jkunu suġġetta violenza is-sitwazzjoni tagħhom għalhekk tkun waħda diffiċli. Anke matul il-vjaġġ stess ikunu suġġett ta' violenza mill-irġiel, anke mill-pajjiżi li għaddu minnhom. U dawn ikollhom iħallsu ħalsu mhux biss bil-flus imma iħalsu anke biġisimhom fil-jum internazzjonali tal-mara importanti ħafna illi insemmu dawn l-affarijiet illi huma jħallsu bi flus u jħallsu minħabba li jiġu stuprati anke it-tfajliet. Il-koll nafu dawn l-affarijiet qed jiġru u nafu li n-nisa qed iħallsu prezz qares għal dan kollu u aħna għandna responsabilta li nikkonsidraw is-sitwazzjoni tan-nisa u tfal Grazzi tassaw, issa għal onorevoli Gerling, grazzi tassaw, Sinjura President, ħadd ma jażel li jkun refugġat u ħadd ma jixtieq li jfittex l-azil. Lebda mara ma tazel li tmur fi vjaġġ li jista' iwassal għal affarijiet negattiva ħafna jiġifieri li nfirdu mit-tfal tagħhom minħabba mart jew vjolenza. Il-nisa migranti isofru ħafna dan huwa ċar. Irridu nipproteġuhom kontra il vjolanza l-istupru u noffrulhom kura tas-saħħa. Iżda dan ir-rapport qed jidħol f'affarijiet li m'għandux kompetenza għalihom b'mod partikolari fejn jidħol il-finanzjament u l-għajnuna legali. Għalhekk id-delegazzjoni tal-Konservattivi tar-Renju Unit ser jkun qed jappoġġa r-mozzjoni tal-riżoluzzjoni tal-PPE għaliex dan jara fil-kompetenzi ta' dan il-Kumitat u ta' dan il-Parlament imma nixtieq ngħid ukoll li aħna napprezzaw ix-xogħol ta' sinjura Hannibal, nifmu lan tagħha u l-raġunijiet ta' wara dan ir-rapport. U maħniex nivvotaw kontra ir-rapport. Grazzi, issa naddu għal-Onorevoli Vikstrom għal-minuta. Grazzi tassew, Sinjura President. dawn il-persuni jaħarbu biex ikollhom ħajja ħjar. Nixtieq nawgura lis sinjura Hannibal għaxra eċċellenti saħħa fuq dan ir-rapport meta niddiskutu suġġetti importanti bħal per eżempju repatriazzjoni ta' dawk li qed e, jitolbu l-azil u kif dawn jiġu mill-qwa, ħafna drabi ninsew li qed hawnhekk nitkellmu fuq nies imma dan il-rapport qed jipprova issib bilanċ bejn dawn l-affarijiet kollha fejn dawn il-problemi kollha u dawk ir-raġunijiet li il-kawżi li jaffettwaw in-nisa. Il-konservattivi fil-plenarja ħaj jippruvaw jaffettwaw dan ir-rapport u jippruvaw joħonqu il-sofferenza tan-nisa li qegħdin jaħarbu ma nistax nemmen illi illum fjum internazzjonali tal-marra ser tivvotaw biex tippruvaw tisparixxu din eh, dan kollu li qed jiġri u biex anke eh, tinnegaw id-drittijiet, ċertu drittijiet tan-nisa. Grazzi tassew, Onorevoli Vikstrom, Onorevoli Ek. Grazzi tassew, Signora President, grazzi kollegi. Illum għadin niddiskutu xi ħaġa sensittiva jekk ir-rotta tal-Balkani mhux se tkun miftuħa, jekk jekk il-frontieri tagħna mhux se jiġu protetti u se nużaw violenza u u armi ma tistawx tużaw il-violenza u l-armi kontra in-nisa u t-tfal se edin nitfnu l-ideali Ewropej. Irridu nuru solidarjetà ma din ma dawn in-nisa u tfal, irridu nħallu l-frontieri miftuħin, irridu wkoll inwieġbu għal kommenti li saru minn ċertu kollegi din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu għall-Ewropa għall-umanità, din hija xi ħaġa li għandna id-dmir li nagħmlu biex niksbu progress fl-Ewropa. Grazzi, tassew l-onorevoli Ħajdi ħawtala għal-minuta. Eh, kiitos arvoisa puhemies. Grazzi tassew, Signora President jina u kol nixxiti nissieħeb ma dawk illi irringrazzjaw l-Sinjura Hannibal għal xol komprensiv taħħa nifem illi għaw min qed iħoss illi dan ir-rapport marlim il-kompetenzi tiegħu imma rridu nifmu illi drittijiet tan-nisa huma universali. Jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni speċifika tan-nisa u it-teddidiet illi jsibu qudiemhom, irridu niżguraw illi dawn ikunu jiġu offruti is-servizzi li jeħtieġu. bla dubju ta' xejn hemm servizzi ah, li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa riproduttiva idu dejjem nżommu f'moħħana li dawn huma nisa dejjem huma nisa u rridu nipproteġu dawn aħna il-gruppi vulnerabbli u n-nisa refuġġati huma grupp importanti ħafna. Grazzi l-onorevoli Nibler għal minuta u nofs. President Kummissarju kollegi. Naħseb illi hija xi ħaġa pożittiva li fl-Unjoni Internazzjonali tal-Mara qed nitkellmu dwar is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati. Tajjeb ukoll li dalgħodu kan l-opportunità li nitkellmu dwar is-sitwazzjoni soċjo-ekonomika tan-nisa fl-Ewropa. Għaliex ħafna minn dak illi japplika għan-nisa rifuġjati u fil-rigward ta' protezzjoni tagħhom hija xi ħaġa li rridu niżguraw li hija garantita għan-nisa Fl-Ewropa, il-violenza kontra n-nisa hija xi ħaġa inaċċettabbli. L-attakki fuq in-nisa u tfajliet, stupru, dawn huma affarijiet li kollha jridu jiġu indirizzati bil-forza sħiħa tal-liġi. Iridu wkoll nipproteġu lill-vittmi. Apparti minn hekk, naħseb li huwa importanti ħafna li niżguraw illi it-traffikar tal-bnedmin niġġilduh din mhix biss xi ħaġa li tapplika għan nisa refuġjati. Għanna u koll il-kwistjoni tal-prostituzzjoni forzata u naħseb li kol kemm aħna naqblu fuq dan is-suġġett. Nittama li nieħdu pass ieħor il-qoddim. Nimxu pass ieħor il-qoddim wara is-summit mat-Turkija biex niżguraw illi konna l-proċeduri adegwati fisseħ. Grazzi tassew, jiena se nkun qed nappoġġa il riżoluzzjoni alternattiva tal-grupp tagħna. Grazzi issa ngħaddu għall-Onorevoli Panzeri. Grazzi tassew, Sinjura President wara l-ideoloġiji idjotiċi li smajt minnaħa tal-nazjonalisti nishtiq najt li li jidu nifmu il-situazzjoni ta' dawn il-persuni biex naraw jekk il-proġett Ewropew u ix sewħa jew jekk aħniex qegħdin irdu il-varuri li fuqha mibnija l-Unjoni Ewropea fil-Mediterranu fl-ġew qed tinqered qed inqerdu l-valuri Ewropej Dan din il-krizi tista' tirrappreżenta l-erda ta' dan il-proġett għaliex m'hemmx strata ta' kooperazzjoni u ġustizzja, sitwazzjoni tan-nisa u tfal f'dan il-kuntest huma vulnerabli ħafna, dajfa ħafna matul dan il-vjaġġ, ħafna nisa li jaslu fl europa spiċċaw vittmi ta' violenza sesswali u ta' abbuż li wasal għal traumi psikoloġiċi fost oħrajn. Għal dan ir-raġuni nħoss li huwa meħtieġ li l-istati membri kollha jiffurmaw u jratifikaw Il-Konvenzjoni ta' Istanbul li titlob il-status tal-refugġat jikonsidra il-ġeneru u anke li kunem servizzi ta' akkoljenza li kunu skont il-ħtiġa, skont ma tindika il-rapport Hannibal. Illum l-Europea titturi li għanda vizjoni fit-tul li tħares il solidarita u li fuq kollox għanda politika għal ta' dawn il-persuni u li tipproteġi dawn il personi daj dan huwa bluku politiku u morali li rridu nerfu determinazzjoni u brieda. Grazzi tassew, nadu issa għall enorevoli Garike għal-Minuta. Grazzi tas-sew Signora President. Meta nitkellmu dwar is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati, ħafna persuni qed jitkellmu fuq dawn l-affarijiet minn l-aħħa tal-Ġermanja nixtieq nitlob il-Sinjura Hannibal biex tħares lil in mis-sitwazzjoni tiegħek biss. Ma tħarix l sitwazzjoni ta' pajjiżek biss, ir-Renju unit ħadu 166 refuġġat mis-Sirja dan mhux qed nikkritikah imma jekk joġbok ma tistax tinsa l-mijiet l-eluf ta' persuni fil-Ġermanja li qegħdin jaħdmu man nisa rifuġġati. Il-Ġermanja ħadet 1.2 miljun ruħ, il-Greċja u l-Italja u kol ħadu eluf ta' persuni. Din hija problema Ewropea, din hija problema globali. Dan jina id-diskutejtu ma' numru ta' uffiċjali il-bieraħ stess u kienu ċari fi kliemom, Morru fiċ-ċentri ta' akkoljenza araw xed jiġri, ejnu, Umbat ma toħorġux dawn it-tip ta' proposti, jiena se nkun qed nappoġġa il-mozzjoni tal-PPE. Grazzi il-kallim li mis l-Onorevoli Sebastian Minuta. Grazzi Sinjura President Komissarju. Jena nixtieq nifraħ lill onorevoli Hannibal għal dan ir-rapport koraġġuż u waċar illi nisa u huma vittmi doppji. Irridu niżguraw illi il konsil Ewropew u l-Istati Membri u l-Kummissjoni jisimaw l-appell tagħna. Imma dak li qed naraw huwa l-istituzzjoni trid tala il-bibin għal-refugġati. Irridu nżommu f'moħna illi fl-1993 milux ħafna Elizabeth Heidenberg, attivista fil-nofsnar ta' Franza, kienet qedtejn lil dawk li kienu qegħdin jaħarbu mir-reġim ta' Franco u li kienu qegħdin jgħinu għan fil-kampijiet kienu qed imutu mill-infezzjonijiet u minn Mart u kien hemm dawn iċ-ċentri fejn qegħdin jilqaw dawn il-persuni li kienu qed jaħarbu. Dawn kienu qegħdin għom, aħna konna refuġjati mhux ħafna ilu, issa insejna fejn hija solidarjetà tagħna. Grazzi issa l-Onorevoli Anna Maria Korazza Bil tal-Minuta u Nofs. Grazzi, Sinjura President. Ħafna aktar persuni, ħafna nisa li qed jiġu fl-Ewropa u fitxu l-azil. ħafna drabi jkunu nisa waħedhom bit-tfal. Dawn in-nisa u tfajliet ikunu eh, suġġett ta' sfruttar u abbuż anke fl-Ewropa, is sigurta u l-privatezza iridu jkunu żgurati. Irid ikun hemm ukoll faċilitajiet sanitarji separati għalihom, anke aċċess għas saħħa riproduttiva irridu jkunu disponibbli għal dawn il-persuni. Rritu ikun hemm postijiet siguri għal dawn il-persuni fejn ikunu qed jiġu intervistati l-ommijiet għall-azil. In-nisa li jkunu għaddew minn dawn it-trama jeħtieġu appoġġ fiżiku u psikoloġiku. Sinjura President, għandna regoli komuni fuq l-azil u traffikar. Issa wasal il-waqt li stati membri jimplementaw dan ir-regoli. il kunem hemm bini ta' kapaċità jkun hemm taħriġ għal pulizija u uffiċjali oħra fil-rigward tal-violenza bazi tal-ġeneru biex nevitaw li kunem iktar vitmi u kunem iktar protezzjoni. In-nisa għandhom jingħataw aċċess għall-edukazzjoni. Għan-nisa l-edukazzjoni tfisser li jina li kollom iktar saħħa. U nevitaw kunem u kolli kunem żuġiet fost tfal Ix-xogħol huwa wkoll ewlieni biex ikun hemm integrazzjoni ta' suċċess. Illum fil-Jum Internazzjonali tal-Mara għandna għanna nkunu kapaċi nejdu l nisa u tfal jiġu fl-Europa li mumiex waħedhom. L-Europa tfisser sigurtà għalihom, ejja naqdu fl-imkien biex nipproteġuhom u impoġġu l-ewwel qabel kollox id-dinjetà tagħhom fid-dibattitu tagħna. Grazzi tassew Sinjura President, kollegi. Peress illi qed isir il-ħin ser kolli ngħidilkom żewġ affarijiet. L-ewwel ma nistax niċċetta iktar blue cards. Apparti minn hekk mhux ser ikollna l-proċedura catch the eye. Kollegi tkellmu fit-tul. U għanna mistiden fi 11 nofs. Għalek niskuża ruħi iżda nitlobkom tifmuni. Issa naddu għall-onorevoli Christine Bonfoy. Għamilu ta' nofs. Din il-ġurnata d-dinja ta' nisa, aħna naħsbu għal daw nisa rifuġati jitolbu l-azil waslu fl-Europa biex jaħarbu il gwerru ma tant vulnerabli. Situazzjoni kritika tagħhom timponi fuq l-Unjoni Ewropea integra id-dimensjoni tal-ġeneri fil-politika tal-azil. Jiena eh, nilqa il-xol eccellenti ta' Mary Hannibal illi fil-rapport taħħa u rrit xnaħna bżon namlu biex nasafaw gardaw il dinita tan-nisa meta jiġu biex jitolbu l-azil. Ħafna huma vitmi ta' violenza eh, aggressjoni ag ag ag sessuali u violenti minħabba traffikanti u kontrabandisti fit tratta tal-bredmi u għalek bżon li konna iktar kooperazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu niġilda kontra traffikar tan-nisa u nħorbu l-istat membri illi ma jżomux it-tfal, in-nisa tqal u kif ukoll vittmi ta' aggressjoni sesswali u ta' traffikar għax huma se jkomplu jżidu ma' trawmi li diġà kellhom l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tagħti iktar attenzjoni lir-rifuġati u dak li huma tal-komunità LGBT li huma vittmi ta' iktar persekuzzjoni minħabba l-orientazzjoni sessuali tagħhom dim din l-violenza intollerabbli kontra n-nisa u iż żaza u t-tfal għandna bżonna ma' dak li nistaw biex ikollna din dinjitużi għall-akkoljenza tagħhom u jiddispeċini illi eh, emmin huwa kontra dan ir-rapport illi qed jitkellem fuq din ir-realtà li ta' spiss aħna nżommu eh, fomna sikke. Grazzi tassew l-Onorevoli Stevens għal-minuta. Grazzi tassew, Signora President, kollegi. minkejja l-anijiet tajbin ta' dan il-rapport, xorta waħda mux qed ikun wieħed ta' suċċess għax qed inħarsu sitwazzjoni fejn li jsibu ħafna fihom nisa refuġjati qegħdin nappellaw għal faċilitajiet separati għan nisa għal dawk li qegħdin jivvjaġġaw waħedhom jew li qegħdin jivvjaġġaw bit-tfal. Irridu niġġieldu l-istupru violenza kontra in-nisa u t-tfal. Iżda kwistjoni prinċipali hi jekk il-politika ta' bibi miftuħa i xi ħaġa illi ser teleb dawn is-sitwazzjonijiet irridu nofru għajnuna, imma irridu nofru għajnuna sempliciment għax il-nisa u ma nisa, xinajdu dwar il-prinċipi ta' non-diskriminazzjoni. Dan il-rapport ma jagħmilx distinzjoni bejn dawk li qegħdin jaħarbu mill-gwerra u l-persekuzzjoni u dawk illi huma immigranti ekonomiċi. U anke il-minorenni m'għandhomx jinżammew taħt arrest din hija xi ħaġa li tintqal ukoll fir-rapport. Il-kallima jqatala il-mikrofonu mill-President. Grazzi tassew. Il-President tiskuża ruħa iżda skadilek il-ħin naddu issa l-Onorevoli Kristoforu għal minuta u nofs. Illum qed niċċelebraw il-Jum Internazzjonali tal-Mara. Il-messaġġ li għandna ngħaddu bħala Parlament Ewropew huwa illi dak li ngħidu illum f'din il-ġurnata ta' ċelebrazzjoni għandu jiġi implementat u għandu jiġi attwat. Din hija inizjattiva eccellenti f'dan il-jum biex nonoraw lin-nisa refuġġjati għaliex għanna dawn in-nisa kollha refuġġjati illi qegħdin jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jisalvaw il-familji u tfal tagħhom. Dawn in-nisa kollha jitilqu f'dan il-vjaġġ ta' ħajja jew mewt biex jevitaw li jinqatlu f'gwerra. Dawn in-nisa kollha qegħdin jiġġieldu din il-ġlieda biex jirnexxilhom jgħixu apparti minn hekk irridu wkoll insemmu lin-nisa Gregi li meta għandhom għandhom din situazzjoni qoddimhom bnew ħajta solidarjetà ma greċja kollha. Rridu wkoll inselmu lin-nisa ta' Ċipru illum għaliex in-nisa ta' Ċipru huma nisa refuġjati huma l-uniċi nisa Ewropej refugġati illi qegħdin jiġġieldu biex imorru lura f'darhom wara 40 sena ta' okkupazzjoni għalek huma qegħdin jiġġieldu biex jippruvaw jgħixu f'dinjità il-Parlament Ewropew għalek għandu jiftakar u jżor f'moħħu li l-uniċi nisa Ewropej rifuġġati ommijiet li għal 40 sena sħiħa stennew biex jaraw xista jkun il-futur ta' wliedhom. Grazzi l-Onorevoli Thomas Siġ. In-nisa huwa maġġoranza tal-immigranti fl-2015 il-propaganda provat tikkonvinċina mod ieħor iżda l-figuri juru biċċar li aċċettajna ħafna iktar irġiel tal-età militari milli nisa u tfal. Marriċ niddiskrimina illi għanna nażlu ġeneru wieħed ta' nies li għandhom jiddefendu il-frontieri tas-Sirja. il frontieri tas sirja il-forzi lokali għandhom dawk li jirfu l-ikbar responsabilta il-rapportar sfortunatament ma ħarġet xejn minn dawn il-figuri u qed kompli promuovi il-politika ta' ta' frontier miftuħa. Jena naħseb illi ma jagħmilx sens illi nistaw nipromuovu eh, l-abort permezz ta' din is-sitwazzjoni u lanqas jista' jkollha bibin miftuħa mingħajr ebda esklużjoni. Grazzi l-Onorevoli Seinfeld għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Sinjura President, in-nisa u it-tfal illi jaħarbu mill-violenza, violenza brutali, jiexu jgħaddu minn situazzjoni ta' trauma u ta' orrur. Ħafna drabi huma qed jaħarbu minn dak li qed jaħarbu minnu isibuh fit-triqithom ukoll anke fit-territorju tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena fil-waqt li nifhem il-ħtiġijiet u t-talbiet li qed isiru f'dan ir-rapport xorta waħda mhux neċessarjament naqbel magħhom kollha iżda nemmen li għandna inħarsu għalfejn qed jeżistu dawn affarijiet jeżistu għaliex ħafna drabi fl-istati membri il reliġjon it-tradizzjonijiet, il-prinċipji qegħdin jingħataw iktar importanza mill-liġi Ewropea. Qegħdin jitpoġġaw fl-istess importanza tal-liġijiet Ewropej. Huma dawn il-persuni li jridu ikunu il-mistednin iridu jżommu ma liġijiet ta' min qed jistiednek, ta' min qed jospitak u mhux bil-kontra, iridu nżommu mal prinċipji ta' demokrazija u soċjetà ċivili u dan għandna napplikaw għal dawk kollha li jiġu fil-kontinent tagħna bħala mistednin. Iridu wkoll li stati membri jiffirmaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul tal-Kunsil tal-Ewropa. Grazzi tassew issa l-aħħar kellim l-Onorevoli Zedowski għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Senjura President. Proset tal-li irnexxilek tajt ismi jgħid il kalim Mela, kummissarju, meta ngħidu refuġjat ħafna drabi nimmaġinaw raġel bejn 20 u 30 sena li jiġi fl-Ewropa jiriskja ħajtu biex jipprova jgħix il-ħolma tiegħu biex jgħix f'soċjetà Ewropea li tista' toffri dawn il-valuri. Hemm ftit nies illi jarfu illi bħalissa fil-frontieri bejn il-Greċja u l-Maċedonja hemm fost dawn ir-refuġjati nofshom huma nisa u tfal li qed issir diskriminazzjoni kontrihom. Fil dawn kollha qegħdin fil-proċess li jitolbu għażil. Ħafna drabi jispiċċaw attakkati mill-irġiel dawn in-nisa qed jiddeċiedu li jħallu pajjiżhom iktar minn qatt qabel, dan ir-rapport għandu finijiet pożittivi. Hija ħasra li ma nistgħux naqblu bejnietna. dan ir-rapport qed jisfa' vittma ta' diskussjoni politika oħra qed indaħlu fih affarijiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-kundizzjoni li jinsabu fija in nisa u tfal madwar l-Ewropa. Din hija xi ħaġa li aħna nikkundannaw. Għalhekk jiena nappoġġa il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni tal-PPE li qed toffri alternattiva għalina l-koll. Grazzi. Kif diġa qatt m'għandniex ħin biex nagħmlu il-catch the eye għax se jkollna il- UNHCR il-rappresentant tal-ġnus Mauda. Nisimaw minnant il-Kummissarja. Membri onorevoli, peress li ħadna ħafna ħin nishti nil-limita ruħi sempliciment għal biex nir-ringrazzja il-dak il-kellima kolla li ħadu sem fil-dibattitu u e, e, konferma l-impenn minnaħa tal-Kummissjoni biex namlu ħolitna kolla biex e, intejbu s-situazzjoni tar-rifuġati u ta' dawk li qed ifittxu ħalli inkunu nistaw nirsolvu l-problemi kollha ta' reġistrazzjoni u intejbu il-livell ta' ħajja ta' dawn il-persuni. Grazie. Grazie ħafna kommissarju, grazie anki tal-li zammejt il-kommenti osra. Issa rapporter sinjura Bol għal żewġ minuti. Aħna fil fat fl-Europa onja u hemm rifugjati illi huma obbligati jitilqu minn pajjiżhom u minn nies li jħobbu biex jħarbu l-gwerra u dawk mhumiex f'sitwazzjoni privileġġata bħal maħna aħna. U aħna nafu, ora smajna fid-dibattitu, illi il-rifugġati nisa għandhom ħtiġijiet eh, partikolari illi semmew ħafna kellima għal daqstant jina illi jina nħedġiġkom biex tivutaw kontra il-rizoluzzjoni tal-EPP illi edha dajef il-rizoluzzjoni tiegħi fuq in-nisa rifuġati u l-ħtiġiet tagħhom. il-rizoluzzjoni titkellem fuq il-nisa tqal u bżonnijiet partikolari fost affarijiet oħra. Id-drittijiet tal-nisa u ma drittijiet universali l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-nisa ila ħafna tamlu dan. Għal daqstant nishti nitlobkom tappoġġaw il-vot tana fil-rapport tal-lum. Grazzi. Eknar u dibattitu l-vot il-votazzjoni sir il-lum, issa namlu sospensjoni asira ta' sessjoni. Grazie.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 sehr verehrten Damen und Herren! Signori, qabel ma nibda sessjoni nixtieq ngħid li aħna kollha eh, dispjaċina dis E, e, ta' telfa ta' Signora Caceres li hija attivista tal-drittijiet tal-bnidem e, mill-Honduras. Hija tiġiret biex tipproteġġi drittijiet tal-persuni indiġeni f'pajjiża. Signora Caceres kienet magħrufa ma ħafna personalment minn ħafna mill-deputati ħadmet maħna ma ħafna minna fis snin li għaddew u għallek il-parlament tixtieq tikkondanna dan l-avveniment u tixtieq tħeġġeġ il-gvern tal-Honduras tam jagħmel kull ma jista biex eh, jaqbad il-persuna responsabbli ta' dan eh, il-qtil. Aħna napoġġaw eh, l-attivitajiet tal-attivisti ta' dritti tal-bnidem mad-dinja kollha u nittama' li dan l-avveniment traġiku mhuwiex se jiskoraġġa l-attivisti oħrajn da drittijiet tal-bniedem, anzi illi jinkoraġġihom. Fl-Honduras ħafna nies tilfu ħajjithom <clears throat> fuq dan f'dan il-ġlida. U kull min jaf li Snjura Caceres se jiftakara bħala persuna importanti, il-Kommissarju rappresentant tal-ġnus eh, eh, Mauda sur Grandi. Senjuri, l-lum fit-8 ta' marzu il-Parlament eh, Ewropew bħal kull sena jiċelebra eh, il-dinja internazjonali tan nisa Imma din is-sena hemm ħafna affarijiet differenti. Insibu ruħna fil-ikbar kriżi ta' rifugjati, u ta' migrazzjoni mill-tini gwerra dinjija law. Unħoss għal daqstanti li huwa naturali, loġiku, illi dan il-jum partikolari li huwa 8 ta' marzu għanna niddedika mod speċjali għan nisa li huma iktar affettwati bil-krizi. E, fi frar nisa u tfal li waslu fl-Europa Eh, huma iktar minn dawk tal-irġiel. Aħna nafu li n-nisa huma vulnerabbli b'mod partikolari, speċjalment meta jkunu qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom. Huma esposti għal ħafna perikoli u naraw dan kuljum u nisimaw anki rapporti eh, kuljum Eh, umiljazzjoni, eh, nuqqas ta' drittijiet u tiċħid tal-drittijiet eh, bażiċi il-kondizjoniet qed imorru għallar, ħafna nis e, blokkati fil-kampi u ma jafux meta se jkollhom opportunità jerġgħu jibdew ħajjithom. Għal daqstant il-Parlament Ewropew jiġilet kontra kull forma ta' violenza kontra n-nisa tkun din meta tkun uh, waqt il-ħarba tagħhom jew fil posta destinazzjoni. Dan huwa dmir tagħna. Ħafna nisa koraġużi ħadmu għad-drittijiet tan-nisa uh, għal uh, ħafna snin qed naħseb bħalissa anki mod partikolari l-ewwel president ta' l-awla tagħna Simon Weil biex insemmi waħda mill-ewwel nisa fostna. E, il-wirt ta' dawn in-nisa mm, ma nistawx indawru ħlura għal-kontra e, dan il-wirt huwa garantit għal dejjem u għal din ir-raġuni id-drittijiet li ġew miksuba għandhom jiġu difiżi jum wara jum. U għal din ir-raġuni jiena kuntent ħafna e nara li għanna fostna il-komissarju Oli tal- e, tal-ġnus ma'uda rifugjati fostna l-lum, e sur Filippo Grandi. Sur Grandi, e, komissarju Oli, natik il-mikrofonu. Mr. President, thank you for welcoming me. President, nirringrazzjak tal-li Il-għajtni għonek huwa unur għalija li fil-ġijum internazjonali ta' disa eh, inkunaw prezenti fost u nitkellem fuq dan is suġġett mill-perspettiva tal-ġnus ma'uda. Membri tal-parlament, il-xar li għadda jena kont Lesbos, il-gżira grega u rajt il-gwardja tal-kosta e, illi kienu edin e, e, ġabu dajsa li kienet terq fil-bahar. Kien fija xi mitej persuna fostom nisa u tfal u kienem anki persuni anzjani u persuni anki morda. U Waqt li kienu edin jinżlu mi fuq id-dajsa tkellimt maħħom u għaru li l-istejjer li huma kienu qegħdin jaħarbu fil-Sirja, fil-Afganistan, il-periklu tal-vjaġġ tagħhom u eh, il-perikoli tal-futur tagħhom. Dan huwa wieħed mill-eżempji tal-din it-traġedja ta' spostament iktar minn 60 miljun persuna fid-dinja kollha huma obbligati jaħarbu u hemm 42,500 eh, persuna qegħdin ikunu obbligati jitilqu minn pajjiżhom kuljum. Nofsom huma nisa, anki jekk il-maġġoranza ta' dawn il-persuni 86% tagħhom qegħdin f'kontinenti oħrajn, issa l-Ewropa edha tara ħafna migranti u rifugjati jaslu fuq ix-tut tagħhom. Kif tafu fl-2015, miljun persuna waslu fl-Ewropa asmu il-Mediterran f'dajes eh, illi ma tistax laqqas tajtilhom dajes. Eh, rajna eh, it-traġedi iktar minn 3700 persuna mitu dan huwa il-xeda traġika tal-falliment tagħna Illum 138.000 rifugjati u migranti waslu fl-Europa tisfel. Fl-opinjoni pubblika din l immagini hija spesta irġiel zaza, zazu, zaza, e, mux mizzewġa qed ifittxu il- xol imma fil-fatt e, żewġ terzi u ma tfal u nisa wara il e, mija ta' xar li għadda. Bħal Fatima Eh, fl-2015 illi instabet fil-gżira ta' Samos. Kienet traumatizzata, kienet eh, kien hemm violenza fuqa eh, minnaħa ta' raġel li kien qed jivvjaġġa magħha. Marret l-isptar għal trattament u hemmhekk qalet li ir-raġel tagħha ta' l tifla tagħha u lila lil-raġel li ma kienieċ taf biex iwassala sal-Ewropa. U waqt dan il-vjaġġ e, dan ir-raġel li konfiskalhom id-dokumenti kollha u ħadilhom il-flus u ivjolenta u u ċaħat dawn l-affarijiet. Din hija waħda mill-eluf ta' nisa u, tfajliet li qegħdin jivvjaġġaw waħedhom e, biex imbagħad jaslu l-Ewropa jkollhom l-istess tip ta' avvenimenti ħafna persuni disperati eh, fil-dinja jimmaġinaw li l-Europa hija post eh, oni li jilqa li rifugjati eh, u ħafna minnu minnhom għax m'għandhomx alternativi aħjar. u ikollhom jaqsmu dawn l-ibħra billi jużaw il-kontrabandisti. Il-maġoranza tal-persuni illi jaslu fl-Europa 88% jaslu mill-10 eh, pajizi liktar li jiproduċi rifuġati. Sirja, l-Afganistan u l-Iran, imman ki l-Eritrea u Somalia. Dina kienet u tibqa' Eh, eh, moviment ta' rifugjati. Il-persuni ta' nisa u tfal qed jikber dejjem iktar kifat ħafna ħafna jivvjaġġaw mingħajr l-irġiel. Naraw anki ħafna nisa tqal jew nisa bit-tfal żgħar eh, u trabi. Kien hemm studju li sab li l-20% tas-Sirjani li waslu fil-Greċja kienu Eh, kienu familji eh, b'nisa mingħajr irġiel bħal Fatima u dawn in-nisa u tfalu ma sposti għal abusu u violenza sessuali eh, minnaħa tal-kontrabandisti mingħajr skrupuli u n nis li akkompanjawom u jkollhom joqogħdu f'postijiet li mandomx il-sikurezza bazika. fil-Greċa rajna anki l-akumulu ta' rifugjati u migranti hemm xi 35,100 eh, eh, persuna bħalissa. U dana bħala riżultat tal-elu fil-Balkani tal-, ponent fil-Macedonia. U dana kellu impatt kbir fuq it tfajlit u nisa li qegħdin isofru b'mod sproporzjonat. Aħna fl-UNHCR mal-imsiħba tagħna nappoġġaw l-awtorijiet lokali fil-żoni kollha affettwati biex intejbu l-kondizzjonijiet ta' riċevimentu biex nagħtu assistenza lil dawn il-persuni. Ħadna miżuri biex innaqsu ir-riski u nejnuhom ħafna eh, żoni ta' riċeviment u posti ta' transitu issa għandhom faċilitajiet separati għat-tfal u għan-nisa. U flimkien mal-UNICEF u l-Kumitat Internazzjonali tal- Eh, Red Cross eh, aħna aħna waqafna 20 il-hub eh, biex jagħtu post żgur għan nisa u tfal fejn jistgħu jsibu il-servizzi kollha u l-informazzjonijiet kollha li għandhom bżon. U dawn il-ħabs huma hemm biex jgħinu lil dawn in-nisa vulnerabbli u jimmitigaw ir-riski tal-traumatiċi tal- tal-violenza. Membri tal-Parlament però għanna bżon iktar minn dan, mhux biss risposta umanitarja. Waqt li kontinenti oħrajn li mandom inqas mezzi mill-Europa kienu qed jirrispondu għal dawn l-avvenimenti. U f'dan il-f'din l-awla eh, hemm dejjem eh, appelli mal-istati kollha biex jittrattaw eh, l-rifuġati b'mod dinjitus. Issa dawn l-eżortazzjonijiet japplikaw għall-Ewropa din l-emerġenza m'għandix tkun kriżi eh, għandha eh, tiġi ġestita. Kif tafu il-bieraħ l-Unjoni Ewropea u l-kapijiet tal-stat intaqgħu ma' Turkija fuq eh, il-moviment ta' migranti u rifuġati eh, fl-Ewropa. Aħna ma konniex f'dawn il-konservazzjonijiet ma ħarniex sem u nifmu li għadu maddejjin in-negozjati, però bħala l-ewwel reazzjoni jiena imħasseb ħafna fuq xi arranġament li jista eh, jinvolvi illi jiġu jirtornati il-rifuġati b'mod ġeneralizzat minar ma naraw il jikdri il-bżonnijiet individuali u il-liġijiet nazjonali f'dawn il-postijiet. ċabċib min qed jitlob l-azil għandu jidbat lura jekk ir-responsabilità biex wieħed jevalwa l-applikazzjoni tiegħu tiġi assunta mill-pajjiż terz. f'dan il-każ jiġi protett mir-rifulmo u jekk dan il-persuna jkun jista' jikseb l-azil skont standard internazzjonali u jkollu aċċess ħieħ għal għall-edukazzjoni, eh, għal assistenza soċjali, għal edukazzjoni u għal-kollos. Dawn huma protezzjonijiet li għandhom jeżistu legalment u għandhom ikopru kull mekkanizmu illi skonta kull responsabilità se tiġi trasferita biex wieħed jagħmel evalwazzjoni screening anki qabel il-tlu għandu jiġi eh, mamul biex jidentifika dawk il-kategoriji ta' riskju olju li jista ma jkunx eh, jista ma jkunx xieraq it-Turkija diġa edha iżom f'pajjiża 3 miljuni u importanti li l-komunità internazjonali jaqsmu din ir-responsabilità. Aħna nilqaw kwalunkwe inizjattiva li tippromuovi e, rotot regolari ta' missjoni f'numri sinifikati minn pajjiżi kollha mhux biss mit-Turkija jew Sirjani. Aħna nittamaw illi dan se jseħ u li se japplika anki l pajjiżi oħrajn illi jospitaw numru għoli ta' eh, ta' rifugjati bħal Libanon u l-Ġordan. Infatti Uniti eh, edin nitolbu l-istati eh, biex jarmonizzaw il regoli biex ma jkollhomx imbagħad dawn in-nies eh, jużaw il-kontrabandisti u jamlu vjaġġi perikolużi u dawn jinkludu il-rilokazzjoni, admissjoni umanitarja u uh, kif ukoll uh, scholarships għall studenti u uh, skemi ta' mobilità ta' ħaddiema. Eh, dawn is-soluzzjonijiet se tkun suġġett ta' riżoluzzjoni li se ssir f'Marzu fi Ginevra, eh, fi 30 ta' Marzu. Li stati se jiġu eh, imħedġa biex jamlu impenji konkreti u nittamaw illi sal-10% tal-popolazzjoni sirjana fil-reġun illi attualment hija ta' 4.7 miljoni kun jistaw jibbenefikaw minn dawn ir-rotot. Jiena naħseb illi biex inkunu nistaw aħna nirsolvu dan il-flus ta' migranti għanna bżon ta' risposta koordinata bazata fuq is solidarieta fuq il-metmexxija politika u ta' sin ta' responsabilità biex nistabilizzaw is-sitwazzjoni u nagħmlu ġestjoni ta' dawn in-nies b'mod iktar effettiv. Nar il-ġimgħa li għaddiet aħna prezentajna proposti prattiċi għal mm, Unjoni Ewropea u l-Istati membri. Dawn il-proposti eh, għadhom validi jiffukaw fuq it titjib tal-proċessi ta' reġistrazzjoni u referenzi u dawn jinkludu anki skemi ta' rilokazzjoni fl-Europa. U għadu obbligatorju li rilokazzjoni taħdem u li dawn il-postijiet ikunu disponibli bla poċ tal-Kommissjoni Ewropea u aħna nirringrazzjawa. Hemm bżonn illi insaħħu il-kapaċità ta' risposta tal-emerġenza fil-Greċa. Eh, L-UNHCR taħdem ma' msieħba taħdem taħdem fl-imkien flimkien mal-autoritajiet. U fl-aħħar jena nħares l-qoddim irridu nibnu fuq il-lezzjonijiet li tallimna u importanti li nżidu l-compliance u irridu insaħħu l-standards tal-sistema eh, tal-azil komuni Ewropew u importanti li namlu prevenzjoni ta' eh, ta', ta sofferenzi u, u, u imwiet, specialment fost in-nisa u tfal, mux mhux akkompanjati u dana jinkludi anki search and rescue, eh, eh sistemi koordinati biex niproteġġu nejnu il-tfal mhux akkompanjati u nifissaw miżuri eh, biex namlu prevenzjoni tal-violenza. E għanna bżon ta' approċ di biex nizvilubaw sistema tal-azil Ewropew, mhux biss biex namlu ġestjoni tal-kwistjoni ta' rifugjati u migranti, ma anke għal-futur. Irridu nizguraw, l stati membri illi huma fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea ma jkomplux jżommu fuq spallejhom il-peace eh, sproporzjonat <clears throat> ta', ta riċeviment. Is-solidarjetà li għadha sekk essenzjali llum għall-Italja u għall-Greċja forsi se tkun neċessarja anke għal stati oħrajn fil-futur membri onorevoli tal-Parlament. Il-ġimma li ġejja il-konflitt ta' Sirja se tibda sitt sena tagħha iktar minn 4.7 miljuni ta' persuni kif diġaqat talbu azil fir-reġun. 6 miljuni u nofs huma spostati internament. Fis-Sirja hemm stima illi 13 u miljonu nofs għandhom bżon ta' assistenza umanitarja. U dawn jinkludu 4 miljoni u nofs eh, f'żoni partikolari. Bil-twaqif tal-austilitarijiet, f'dawn l-axar tijem, l-organizzazzjonijiet tal-ġnus ma'uda u daw jinkludu anki l-UNHCR, ta' u lajnuna umanitarja bżon juża għal dawn il-persuni li batew din il-gwerra u privazzjoni. Saddattant il-pajizi madwalom minkejja eh, il-difikultajiet eh, eh, il-refugġati sirjani għedin jiexu f-difikultajiet gbar. Studju reċenti li ġi mamul bil-Bank Dinji sab illi fil-ġordano fil-Lebanon design fil-mija tal-refugġati għedin jiexu taħt il-linja ta' povertà u ħafna minnom u koll spiċaw il-rizorsi kollha li ġabu maħħom fil-konferenza ta' Londra ta' xar li għaddit, il-komunità internazjonali wedu 10 biljuni ta' eh, euro eh, biex jgħinu l-rifuġati biex jtejbu l-edukazzjoni opportunitajiet ta' ħajja. L-istati issa iridu jonoraw il-wediet li għamlu f'din il-konferenza. il konferenza Din hija ħaġa urġenti ħafna ma nistgħux aħna nippermettu li ndewmu iktar l-istabilizzazzjoni tal-rifuġati u tal-dawn il-komunitajiet fir-reġuni. Uridu nieħdu eh, opportunità eh, ta' rridu nisfruttaw eh, ċessazzjoni ta' ostilitajiet fis-Sirja, ma mhux fis-Sirja biss hemm violenza. Fl-2015 l-escalation ta' violenza fl-Irak waslu għal ħafna moviment ta' persuni. F'dawn l-aħħar snin kważi 3 miljuni u nofs eh, ġew spostati, 16% tal-persuni li ġejjin fl-Europa l-lum ġejjin mill-Irak. U wara 30 sena għawnek eh, eh, dinja wahda mill-ikbar popolazzjonijiet ta' rifugjati, eh, bżewġ miljoni punt sitta eh, ta' rifugjati, ħafna minnhom fil-Pakistan u fl-Iran. Eh, il-violenza żdiedet fit-tini nofs tal-2015 u dan wassal għal livelli kbar ta' spostamenti fil-pajis u fil-frontieri u dawn inkludu anke ħafna tfal mhux inkumpanjati li provaw jaslu fl-Ewropa. Illum fl-Afganistan 31 minn 34 er- provinċi huma affettwati mill-konflitti u iktar minn miljun persuna ġew reġistrati bħala spostati internament u għandhom iżdidu e, bit 78% meta nqablhom ma' sena li għaddiet. 25% minn persuni illi jwaslu fl-Ewropa huma mill-Afganistan. E, din dawn qegħdin dejjem joħolqu dawn il-problemi. Aħna il-proġetti fl-Afrika mhumiex m'għandhomx biżejjed finanzi waqt e, il-gwerer u l-ispostamenti jżidu dejjem iktar fil-Niġerja u fil-Sudan tisfel u l-Burundi biex nsemmi xi minn dawn il pajizi Il-qarn tal-Afrika għadu teatru ta' spostamenti gravi u specialment rifugjati somali. U f'ħafna minn dawn is-sitwazzjonijiet fl-Afrika però aħna kważi ma nistawx natu iktar l-rifugjati. U natu anki inqas mill-minimu neċessarju biex ikunu jistaw jgħixu u f'ħafna minnhom mhumiex m'għandhomx il-permess li jaħdmu legalment għal daqstant jiddependu minn din l Fil-Azja ta' xlok, fi xlok tal-Azja, fil-Baja ta' Bengal, 33.000 minn dawn ir-rifuġati u ħafna minnhom mitu u mhux ħafna mm, biljer u ma mħabba li ġew abbużati mill-kontrabandisti tan-nies traffikar. u anki fil-Amerika eh, ta' ċentru eh, fejn eluf ta' eh, ta' Honduriani, Guatemalteki u, nies minn dawn il-pajjiżi qegħdin ibatu. lum il-Ġurnata internazjonali tan-Nisa hija e opportunità biex niftakru li ħafna minnhom dawn huma nisa u tfal. Eh, e, e, dawn huma qed jippruvaw imorru il-fuq eh, lejn it-tramuntana eh, biex ifittxu futur aħjar ma ħafna minnhom qegħdin jaħarbu l-vjolenza. Irridu nevitaw illi nibnu ħitan biex nżommu n-nis barra nara kull ma qed jagħmel huwa se jżid is-sofferenza ta' dawn il-persuni. And women. U nisa kullimkien u ma dawk fost l-aktar vulnerabli. U ħafna spostamenti u waslet ħafna drabi l ewwel reazzjoni tal-politiċi hija li jibdew iwerru lin-nies, jimmanipolaw l-opinjoni pubblika u jrawmu l-mibeda lejn dawk li huma differenti. Dan huwa aġir inaċċettabbli. Tweġiba ġenwina tista' biss tkun bbażata fuq solidarjetà, drittijiet tal-bniedem, sim tar responsabbilta u sim tal-liġi internazzjonali. Llum aħna qegħdin infakru l-ħafna kisbiet li aħna minna fit-triq tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja soċjali, ekonomika u politika. Minn meta l-ewwel bdejna nfakru l-Jum Internazzjonali tal-Nisa fl-1975 irridu ukoll issa nkomplu naħsbu kemm għad baqanna biex nilħu ugwaljanza ġenwina imma diskriminazzjoni u l-esklużjoni minħabba l-etniċità, reliġjoni u il-ġeneru huma fost il-kawżiet prinċipali ta' diskriminazzjoni u anki spostament infurzat f-27 pajjiż, in-nisa għat mandomx l-istess drittijiet li għandhom l-irġiela nazjonalizzata u lidhom ħafna l nisa li ġejjin fl-Ewropa jiġu minn dawn il-pajjiżi fosthom is-Sirja u l-Iraq u dan ifisser li jekk il-missirijiet mhumiex prezenti jew ma jkunx hemm prova tal-paternità, it-tfal ma jkollhom nazzjonalità u għalhekk ikollhom riskju li jsiru persuni mingħajr stat un ikollhom impatt fuq l-aċċess li jkollhom mal-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni u l-possibilità li jmorru lura id-dar meta jkun hemm il-kundizzjonijiet adattati. Sinjuri bħalma smajna kemm il-darba f'dawn l-aħħar 25 sena mem soluzzjonijiet umanitarji għal problemi politiċi li qegħdin iwaslu għal dawn l-ispostamenti massivi eh, infurzati u laqas hemm soluzzjonijiet maġiċi għal gwerer għal violenza għall oppressjoni u noqqas ta' governanza f'ħafna partijiet tad-dinja għandna bżonn ta' tmexxija politika u azzjoni kemm biex nindirizzaw il-kawżi għal dawn l-ispostamenti u biex niżguraw li nies bħal Fatima u Binta jistgħu jsibu l-protezzjoni u s-sigurtà li għandhom għandhom bżonn mingħajr ma jkollhom għalfejn jafdaw ruhom fidejn il-kontrabandisti li abbużawhom u jisfruttawhom. Dawn mhumiex kunċetti astratti illi fuqhom nistgħu nagħmlu stqarrijiet astratti huma persuni fatti brutali ġenwini reali li biss tmexxija qalbina tista toħroġna minnhom Irridu nibbażaw ruħna fuq il-kooperazzjoni internazzjonali rispett ta' drittijiet tal-bniedem solidarjetà bejn l-istati u sens rinnovat ta' umanità. L-Ewropa edha tiffaċċa il-moment tal-verità. Issa huwa l-waqt illi nerġgħu intennu il-valuri illi fuqhom hija msejsa l-Ewropa. Grazzi President. Grazzi ħafna Sur Grandi għannom tal-Kommissjoni issa il-Kommissarju Avramopoulos. Danke schön, Herr Präsident. Dear High Commissioner. Sur Kommissarju Oli, nishtiq nibda billi nirringrazzjak għal eh, mod kif inti ġbittinna l-attenzjoni tagħna għal qada tal-immigranti nisa, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, il-numru qoli tal-persuni li qegħdin jaslu fuq ix-xtut tal-Greċja mir-rotta tal-Balkani tal-Ponent u ċ-ċifri li naraw ta' kuljum fil-gazzetti qed iġelna ninsew li dawn huma individwi li huma persuni ħafna minnhom vulnerabbli u għandhom bżonn ta' protezzjoni ħafna nisa li qegħdin jivvjaġġaw waħedhom minkejja l-perikli li jiffaċċaw ħafna ommijiet li riskjaw ħajjithom u l-ħajja ta' ulidhom. Nassigurakom li l-Kummissjoni Ewropea la tinsa u laqqas edha tfarfar id-dmirijiet umanitarji tagħha Iva, rridu nikkontrollaw dawn il-flussi sabiex ikunu iktar maneġabli u rridu innaqsu il-numri tal-wasliet. Iva, rridu jkollna ġestjoni aħjar tal-frontieri esterni għall-Unjoni Ewropea, għall-Istati membri u għal-ċittadini tagħhom, imma ukoll għal dawk li qegħdin jaslu. Iva, rridu inwaqfu in negozju tal-kontrabandisti anki blajnuna tal-Europol li jibatu eluf ta' nis ta' kuljum lejn, lejn il-mewt minn flok ir-rotot perikolużi u hija responsabilità tagħna biex u rotot legali għal dawk li għandhom bżonn protezzjoni legali sabiex ikunu jistgħu jidħlu fl-Ewropa b'mod dirett, legali u sikur. Għalek jiena nkompli nappella lill-istati membri biex mux biss josservaw l-impenji tagħhom għal risistemazzjoni li għamlu fl-ulju tas sena li għaddit u għall-iskema ta' riammissjoni imma biex jimpenjaw ruħom biex jagħmlu iktar u malajr Dawk l-immigranti illi jaslu mit-Turkija se jintbatu lura l turkija skont il-liġi Ewropea u l-liġi internazzjonali. Għal dawk il-persuni li qegħdin diġà hawnhekk irridu ntejbu il sitwazzjoni tagħhom għalek aħna ipproponejna skema umanitarja ta' assistenza li tintuża fiħdan l-Unjoni Ewropea u għalek irridu burġenza namlu rilokazzjoni urġenti ta' ħafna nies u rridu ukoll intejbu u nsaħħu il-kapaċità ta' akkoljenza. Il-UNHCR f'dan kollu hija l-imsieħeb essenzjali tagħna u aħna ħerqana li nkomplu naħdmu fit ma' Filippo Grandi. Raġel bniedem personalità li qed immexxi l-UNHCR f'nofs fil-qalba ta' din il-kriżi għaliex huwa veteran fuq dawn l-affarijiet u raġel li huwa impenjat għal kawza tar refugġati u jiena vera nserraħ fuq lajnuna tiegħu. Għalhekk għal darboħra jiena nifraħ illi waqqafna din il-kooperazzjoni mill-qrib mal-UNHCR u nixtieq nesprimi l-apprezzament kbir tiegħi għax-xogħol illi qed isir mill-UNHCR f'din il-kriżi il-UNHCR u l appoġġ tagħha huwa apprezzat ħafna kemm fl-Ewropa u anke lil minna. Il-Kummissjoni Ewropea u l-UNHCR għedin jaħdmu fl-imkien biex jgħinu l-Italja u b'mod partikolari l-Greċja biex jilqaw u jirrolokaw l-immigranti u anki biex jirrisistamawhom. Fl-imkien mal-UNHCR issa rridu niżguraw li kunem hemm implementazzjoni uh, maġla tal- uh, tal-iskema tal għal dawk li ġejjin mit-Turkija u anki biex intejbu is-sitwazzjoni tas Sirjani fit-Turkija. Palma tafu l-azzjonijiet tagħna mhumiex illimitati għal frontieri tal-Ewropa. Il-fatt illi iktar minn 60 miljun persuna huma refuġati jew inkella spostati internament madwar id-dinja ifakkarna illi ma nistgħux ninsew li l-immigrazzjoni mhix problema Ewropea imma sfida globali. Kulħadd fil-komunità internazzjonali irrid jieħu sem tiegħu tar-responsabbiltà. Il-pajjiżi kollha żviluppati madwar id-dinja għandhom iwieġbu għas-sejħa tal-ġnus maquda għar risistemazzjoni mill-reġuni l-iktar effettwati. Il-Pledging Conference li organizzat l-UNHCR fit-30 ta' marzu se tkun l-opportunità li miss. U fl-imkien irridu nirriflettu kif se nindirizzaw dan il-fenomenu illi qiegħed jikkaratterizza din is-sena, id-dinja tagħna u l-mobilità tal-persuni. Situazzjoni li se tmur għall-ar għal raġunijiet differenti, se tieħu forum differenti u se n nies se jaslu minn rotot differenti. Ma nistgħux nalqu għajnejna għal din ir-realtà tal-mobilità. Lan nistgħu niġħduhom, minna minn dan id-dritt u laqqas inwaqfu rridu nsibu mezz ta' kif nindirizzawha mingħajr ma niddestabilizzaw is-soċjetajiet tagħna, anzi imma bil-kontlarju nagħmluha opportunità għal dawk il-pajjiżi li jilqgħu lill-immigranti u għall-immigranti infushom. Huwa id-dmir tal-Ewropa u fl-interess tagħha illi aħna nappoġġaw il dawk li qegħdin jaħdmu biex jikkontrollaw dawn il-flussi ta' migranti u anki biex nindirizzaw il-kawżi fil-pajjiżi ta' oriġini. Għalhekk hemm bżonn ta' sħubijiet sodi, kooperazzjoni msaħħa u koordinazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali. Fi kliem ieħor hemm bżonn ta' strateġija globali. Fi kriżi komplessa bħal dik li qed niffaċċjaw illum, ma nistawx napplikaw soluzzjoni waħda għal kull sitwazzjoni u ma jistax ikun hemm pajjiż wieħed biss illi jiffaċċa il-kriżi waħdu jew jieħu responsabbilta fuq spalleħ, irridu naħdmu flimkien għalhekk ir-relazzjoni u l-kollaborazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-UNHCR hija importanti ħafna. Għadba għanna ħafna xisir fil-ġranet u xhur li ġejjin u aħna impenjati bisħieħ illi dan ix-xogħol nagħmluh. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Avramopoulos għal PPE Sur Gonzales Pons. Sur eh, Komissarju Oli, dan huwa il-jum internazzjonali għan mhux biss drittijiet imma anke għal fatti In-nisa mhumiex irġiel dan huwa u f'ħafna pajjiżi tad-dinja li nisa għandhom inqas drittijiet u inqas libertà dan huwa għaffat fl-Ewropa il nisa għandhom l-istess drittijiet fil-liġi imma mhux fir-realtà u dan ukoll huwa fatt. Jiena kieku kont mara kien ikolli aktar diffikultajiet illi illum niġi hawnhekk biex niddefendi l-ugwaljanza tan-nisa u dan ukoll huwa fatt għaw ħafna nisa illi iħossu illi mhux daqshekk importanti li konna jum bħal dan id-dedikat lin-nisa, imma hemm miljuni, ta' raġunijiet u ta' fatti li ġustifikaw id-dedikazzjoni ta' jum bħal dan lin-nisa ħafna bniet ma jmorrix l-iskola x'huma bniet. Ħafna nisa illi għalaw inqas għall-istess xogħol jagħmlu l-irġiela li x'huma nisa miljuni ta' Eh, nisa illi għat seħdu pensjoni għalix huma nannet ħafna nisa li huma trattati ħażin imsawta eh, umiljati midruba għalix huma nisa u ħafna minnhom huma mhux biss imsawta u maħqura imma fqar ħafna nisa illi huma maqtula mill-irġiel 8 madwar 8 kuljum. Illum jinqat se jinqatlu 8 nisa ħafna nisa ibatu eh, minn soffru fastidju tul ħajjithom b'xi moment jew ieħor f'ħajjithom. Illum qegħdin ngħidu ejjew inħarsu fl-għajnejn in-nisa dawk li huma l-iktar vulnerabbli dawk li mhux biss qegħdin jaħarbu mill-maċiżmu manki mill-gwerra dawk li jaħarbu mill-pajjiżi tal-gwerer dawk in-nisa li minħabba s-sistema u minħabba il-mafja din jiġu sfruttati sessualment dawk li għandhom raġunijiet għalfejn qed jaħarbu minħabba mutilazzjoni eh, ġenitali jew inkella il-moħrija waqt il-gwerra. In-nisa li qegħdin jaħarbu mis-Sirja huma 55 fil-mija ta' dawk kollha li ħarbu kienu nisa u tfal u ddim dramma umanitarja bħal dak li qed niffaċċaw is-soluzzjonijiet li qegħdin nisimgħu huma dejjem inqas umani. Noħolqu ostakoli sabiex n-nisa illi joħarbu bit-tfal jisibuwa eh, iktar diffiċli ta' minna inqas umani, inqas bnedmin. Jekk aħna maħniex kapaċi nħossu ħnina għal dawn in-nisa illi jaħarbu minn pajjiżhom u jgħixu ma' ulidhom f'kaxxa tal-kartun eh, jirrifletti soċjetà inumana u mhijiex il-soċjetà tagħna li wieħed jitwielet mara hija xi ħaġa sabiħa imma biex in-nisa jiksbu id-drittijiet ugwali għal dawk id-drittijiet li għandhom l-irġiel hija biċċa xogħol hija sfida mhux biss għallum imma tul ħajjitna jekk aħna tassew irridu nsejħu lilna nfusna Ewropej denji. Grazzi ħafna, Sur Gonzales Pons. Issa għal grupp tal-essendi, Signora Guillaume. Grazzi, President. Kulħadd eh, jifhem illi fil-kuntest ta' kriżi umanitarja li għaddejjen minna in-nisa refugġati li qed dejjem jiżdiedu n-numri tagħhom huma grupp ta' nies partikolarment vulnerabbli fil-Jum Internazzjonali ta' Drittijiet tan-nisa u minħabba l-preżenza tiegħek sur Kummissarju Wolli tal-Ġnus Maquda Refuġati, aħna qegħdin inħarsu lil kundizzjoni ta' eżistenza ta' sopravivenza ta' dawn in-nisa rem eh, Sirjana Zazua għalet jena ma konċ norqot fil-kampijiet għalix kont nibza li xaħat jiġi għattokkani. Kienu kampijiet imħalta u kont nibza mill-violenza. In-nisa ma jistawx jiddefendu ruħom Xi ħaġa bħal din illi dina testimonjanza li nġabret minn Amnesty International eh, u hija testimonjanza ta' persuna waħda li bħala hemm eluf jew miljuni f'kullimkien eh, fis-Sirja, fl-Iraq eh, u anke fl-Ewropa huma qegħdin jaħarbu mill-pajjiżi ta' oriġini u xorta waħda jkompli jfaċċaw il-vjolenza u l-biża tul il-ħajjithom. Il-politika migratorja tat ftit wis importanza l-kwestjoni tal-ġeneru Eh, indirizzajna ftit din il-problema imma r-realtà għada imbeda ħafna minn dak li suppost tkun din l-attenzjoni tal-nisa migranti għanda tinata l-nisa mill-bidunet tal-proċess, mill-mod kif dawn jivjaġġaw, il-kondizjoni ta' akkoljenza u anke l-integrazzjoni dawn dawk li jgħatu l-akkoljenza jridu jkollu imħarġa, jġifiri jemżonnu koll il-nisa jkollhom faċilitajiet sanitarji eh, għalihom huwa urġenti illi nieħdu azzjoni flimkien l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha ma jistgħux ikomplu jorganizzaw summit wara l-ieħor mingħajr ma jagħmlu xejn, mingħajr ma jieħdu jsibu soluzzjonijiet effiċjenti u kollettivi biex jindirizzaw din il-kriżi umanitarja u morali li qegħdin fiha. Hemm soluzzjonijiet madana kollu li jekk aħna noħolqu rotot sikuri biex dawn il-persuni jaslu l-Ewropa dan huwa l-aħjar mod kif aħna niġġieldu kontra il-kontrabandisti li qegħdin isiru sinjuri minn fuq dar dawn in-nies. Hemm bżonn ta' solidarjetà intra-Ewropea biex ikun hemm sim ekwu tal-responsabilità ir lokalizzazzjoni mill-Greċja u mill- mill-Italja issir xi ħaġa reali. Aħna qegħdin nistennew ukoll il-proposta tal-Kummissjoni fuq ir-regolament ta' Dublin fuq ir-reviżjoni tiegħu nittamaw illi eh, dana se jinbidel mill-iħsa l-weċ. U hija impossibbli illi jkun hemm applikazzjoni koerenti tal ta' sistema tal-azil fl-Europa sabiex dina ma tkunx bis sempliciment lotterija Umbat it-tisħiħ tal-kooperazzjoni ma' pajizi terzi ta' transitu tal-origini skont termini u kondizjonijiet ċari u ninkludu kol mod partikolari rispett tal-obligi f'dak li huma drittijiet tal-bniedem. Wara il-ġurnata l-għada tal-summit bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea dan l-element huwa importanti ħafna. <clears throat>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 Jiena rajt fil-Bosnija xtamel gwerra l pajjiż u l poplu tagħhom għal futur tagħhom. jina kuntent u kburi li jiena f'Ewropa li ma tagħtix dara lil bqija tad-dinja. Kull is-sena l-oħra met infetħu l-bibien biex ħaddieħor eh, biex ħaddieħor jipprova jgħaddi minn ħajja ħjar biex verament nejnu l-daw il-nies jiena nemmen is soluzzjoni għad direttament il-settlement mill-ġdijt mill-dawn il-postijiet ta' gwerra tejn biex tistabilizza wkoll il-frontieri ta' qudiem jekk l-Unjoni Ewropea għandha tissok ta' toffri opportunitajiet santwarju u koeżjoni hija politika allura l-Unjoni Ewropea tittifhem illi settlement mill-ġdid u flussi tal-immigrazzjoni koll iridu jkunu soluzzjoni. Kummissarju Woli, pala rapporter dwar il-mekkanizmu ta' rilokazzjoni xtieq nipprova norbot dil-proposta ma' program ta', ta settlement mill-ġdid immexxi mill-UNHCR ejja nkunu onesti ma' xulxin xi stati membri jħossu li s-sistema jiġi forzata fuqnom u li l-immigranti jridu jmorru biss f'ċerti stati membri. Din mhijiex riċetta għal sistema ta' suċċess fuq meta ta' żmien twil. Stati membri mhux se jappoġġjaw rilokazzjoni b'mod tajjeb sakemm ikunu sikuri il-frontieri esterni, sakemm ikun hemm ukoll eh, numri li huma sensibbli li aħna ta' nies li rridu nirrelokaw aħna għanna bżon e, aħna għanna bżon definitivament li kunem pjan tajjeb nitkelmu fuq e, linji sikuri lej l-Europa il-resettlement jassigura li kunem passaċ sikur lej l-Europa, speċjalment tan nisa u tfal li neħħuhom minn idejn e, traffikanti ta' bnedmin u neħuhom ukoll mill-esploitazzjoni u mill-abbuż, speċjalment nisa u bniet. Allura l-Ewropa tista' toffri lis-Sirjani u l-immigranti jekk nistgħu nikkontrollaw din il-kriżi biex impoġġu fis-seħħ sistema ta' immigrazzjoni ma jfissirx eh, passjoni imma nassiguraw li eh, immigranti ġenwini intuhom is-sigurtaw l-opportunitajiet li verament ħaqhom. Grazzi ħafna, jtajt il-President, grazzi Sur Kirkop, liberali il-Sinjura Wikstrom, President, grazzi ħafna li l-jak Sur Grandi għad dikjarazzjoniet tijak inti eh, erfajt il-pozizjoni tijak bħala komissarju għoli fi żmien meta dal-kontinent għatmara qabel daqsek eh, immigranti daqs illum. Għal żewġ ġenerazzjonijiet dan wassal għal eh, krizi finanzjarja u għedin naraw kif għada tisfida u koll il-perċezzjoni tal-impentana biex għana natu protezzjoni internazzjonali għal dawk li huma intitolati u ħakkom dan jisna ninsew fl-Europa li għedin nejxu iżjed snin u għadna xorta l-istess, għadna l xorta il-kontinent liktar senjur fil-pjaneta. Allura rridu naraw kif dan illi għadna naraw sistema ta' dritt tal-azil għadha tiġi mistoqsija minn ħafna nies u ħafna nies iħossu li mhuwiex dritt minn ħaqu permezz tal-28 stat membru jina nibza li fid-dinja tal-li għanna l-lum fej stati jistaw jiddeċidu jekk għandhom xejn u jew le rifuġjati ħafna nies fil-bżonn ħaj jitħallew mingħajr protezzjoni b'konsekwenzi traġiċi li wieħed ma jkunx jista' jikkontrolla approach, rajna approach fejn il-punent il li ju senjur jiet jinjora u jwadda pil-barra il-refugjati u jitfaħħom fuq fu, fu responsabilità ta' pajizi li għadhom qed jiżviluppaw u pajizi terzi u jpoġġi bil-qeda fuq poltruna u xi kultant kultant żmien jibgħat ċekk illi mhuwiex biżejjed u mhuwiex mezz ta' kontribut minħata tal-Unjoni Ewropea u bħala l persuna li nitkellem fissem il-grupp tiegħi tiegħi u rapporter għal din il-Kamra fuq ir-reviżjoni li ġejja tar-regolament ta' Dublin nista' biss natik Kummissarju Oli messaġġ ċar ħafna il-liberali u demokrati fl-Ewropa dejjem umu bil wif għaw jidru f'dak li għandu xaqsam ma' dritt tal-azil. Meta ċerti nies f'din l-awla stess jaħsbu u jgħidu li din hija l-għażla dwar jekk tappoġġjax l-UNHCR jew tappoġġjax id-dritt fundamentali tal-individwu eh, għall-azil aħna inkunu miak nixprunaw kun appoġġjawk. Anka nippreżenta mendi biex id-sistema taħdem u bilħa l-UNHCR għanda tirċivi iktar appoċ anka finanzjarju minn din l-Unjoni Ewropea. Eddin neħxu fi zminijiet diffiċli marridu nifmu li dal-kontinent għatma kien forma ħjar biex aħna nilqgħu dawn l-isfidi. Tista' sserraħ fuq l-appoġġ tiegħi u tal-grupp tiegħi għal xogħol verament tajjeb li jettwetta u nħares il qudiem biex nikopera miegħek kif għamilt ma ta' qablek. Grazzi ħafna. <clears throat> Grazzi ħafna tjati il-President fisem il-gwe il-Sinjura Bjork ħatiħu l-kelma. Grazzi ħafna. il nazzjoni Uniti u l-NHCR u maċċavetta biex nżommu rispett għal-liġi tal liġi internazjonali tal-azil, għal-jekk aħna edin nitkellmu fuq dan il-lum fil-fatt huwa hija ħasra li inti ma ġejx mitlub biex tieħu iżjed ħidmiet bħala parti mis-soluzzjoni tal-Unjoni Ewropea għall kriżi tar-refuġjati x'inhi l-perspettiva iktar wiesa? Iva għandna kriżi ta' refugjati, imma hawnhekk fl-Ewropa m'għandniex kriżi ta' refugjati. Intet ħafna fajt intelligenti u punti importanti ħafna. In-nisa rifuġjati b'mod partikolari għandhom bżonn jiġu mejjuna u nispera li dawk l-umma favuri għal rapport tajjeb ħafna aktar tard illum l-Unjoni Ewropea eh, irridu nieħdu iktar nies b'mod iktar responsabbli għal pajjiżi kollha li nalqu il-frontieri miex il-politika tajba, irrid kunem hemm passaġġi siguri, irridu nkunu hemm fuq il-post u rridu ngħinu anke l-minorenni mingħajr li mhux akkompanjati jiena kont f'Kale il-bieraħ. Is-sitwazzjoni li rajt il-bieraħ mi skont il-politiki tagħna. Jekk jaġobkom morru Kale u waraw is-sitwazzjoni kif inhi hemmhekk. Inti jett li rridu niġġieldu kontra l-Islamofobja fl-Ewropa aħna naqblu mija kemmek, imma ma nistawx inħallu lill Greċja li jisir u jinbidel f'kamp ta' rifuġjati. Irridu nieħdu responsabilità tagħna lkoll kemm aħna. Sur grandi l-Unjoni Ewropea tipprova eh, tinnegozja ma' Turkija biex inżommu ir-rifuġjati barra. Di ma tirrifletti xejn il-filosofija tiegħek Dimi mhijiex skont il-liġi internazjoni tal-azil u grazzi tal-li ġbittina l-attenzjoni għal fatt li bl-istess dajes daw li suppostu minn migranti għagġu l lura. Nisperet podġi pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea u pressjoni tiġi eh, tasal biex ikonna ċertu suċċess. Grazzi ħafna jgħid il-President fisem il-grupp tal-ħodor is-Sinjura Ħams ħatu l-kelma. Grazzi ħafna, Kummissarju Oli, kollegi. Jiena naħseb illi l applaus u ċabċib fit tmiem id-diskors tiegħek wera illi aħna kuntenti ħafna illi inti qiegħed fostna hawnhekk illum biex tindirizza l-Parlament Ewropew u biex tfakkarna l-koll fuq is-sitwazzjoni urġenti għan-nisa u t-tfal fiħdan din il-kriżi globali tar refugġati Naħseb li huwa u ħafna illi <clears throat> inti qed tgħidilna b'daw l-eżempji biex toħloq iktar kuxjenza u għarfien u anka dal-figuri li jaqtaw ħafna biex nuru xin l estenta ta' dil-problema hawnhekk kemm kbira. Membri tal-Parlament Ewropew jina nħoss li l-maġġoranza tagħna almenu huma xxukjati li fih dan l-Unjoni Ewropea saret daqshekk sar daqshekk diffiċli li nimplementaw il-Konvenzjoni ta' Ġinevra dwar drittijiet tal-azil u drittijiet ta' refuġjat l-Europa hija mamula minn pajjiżi imma aħna għandna responsabilità, responsabilità jiet li ngħinu nies li jedin li ġejjin minn katastrofi u minn pajjiżi ta' diżastri. Aħna xukjati meta aħna niftakru il-passat jider l-inna li l-istati membri jisommu mumiex f'pożizzjoni li jiffaċċjaw din il-kriżi jizjet allura jien inħoss li d-diskors tiegħek illum ħaġa li għandha tatina eh, talba biex nqumu mir-raqda li ninsabu fiha. Tkellimna il-bieraħ kien hemm eh, ftehim mat-Turkija fis-summit tal-Unjoni Ewropea mat-Turkija naħseb huwa ċar ħafna illi l-affarijiet mhumiex qegħdin jiġu solvuti bil-mod kif suppost li ndaħlu wieħed u ieħor joħroġ di xi tfisser. Id-dinja xi ħaġa li tixxokjana meta naraw ukoll id-diskors li għadek kif għamiltinna għanna bżonn ikoll naftejim sew f'postu dwar il-kwistjoni ta' rilokazzjoni u resettlement għanna proċ daqsek dejja meta nitkellmu fuq problema daqsek miftuħa u, u naħseb għamiltina ħafna ċara l-Ewropej kollha kemm huma maċċettawx fuq spallejhom l-estent ta' din il-kriżi. U għadhom qegħdin jipproteġu l-lom infushom mill-katastrofi li jdieħla lejna b'dan il-mod fil-fatt inkunu biss qed nagħmlu dan id-diżastru ferm qar. Grazzi ħafna huwa diffiċli minħabba l-istorbju fl-awla qed tajt il-kelliema biex nitkellmu il-President. Sinjura Hemza għandek raġun għatiħ. <clears throat> Signori, etjet il-President, jekk joġobkom jimportat joħtu postkom bil-qeda u tisktu. Għal momenta Paxas. Tini minuta, sur Paxas, li l-kellem li jmiss. Signori kollegi, kjoġobkom sibu postkom. Dan ma jidix li hu qisu dibattitu, qisna din fi stadium tal-futbol qabel ma tibda l-logħba. Dan mux fil-waqt, waqt mux den ta' nofs dibattitu. Kjoġobkom sibu postkom bil eda mux se nkompli dan il-dibattitu sakemm il-kollegi kollha fl-awla poġġew bil-qeda. Ma jagħmilx sens li nsuktaw bil-debattitu natürlich nur ein Zufall, dass das überwiegend Männer sind, die hier rumlaufen. Mela, hija koinċidenza li kważi huma l-irġiel kollha li qegħdin bil-wifqa u jpaxxu sur paksa għandek il-kelma. Sur President, grazzi, kollegi, Sur Kummissarju Woli. Jiena kuntent li qed fostna hawnhekk nispera li l-Ewropa dejjem tibqa' tpoġġi kollox fil-post tiegħu u aħna nifmu, narfu illi l-istati membri għandhom bżonjien jgħinu l-refugġati u mux ikollhom jibdew jiftħu l-bibin kollha għal migranti illegali kollha. Hawnhekk irridu hawnhekk qed niffaċċjaw l-azzjoni tal-politikanti tagħna u l-istituzzjoni is-sitwazzjoni issir iktar kera jekk nidħlu f'daw diskussjonijiet u m'għandniex nidħlu f'diskussjonijiet li huma taqsek auto ovvji minnhom infushom li huma ovvji, persuni li qed jaħarbu mid-djar tagħhom minħabba prosekuzzjoni politika, prosekuzzjoni ora persekuzzjoni u oħrajn oħra li jixtiequ li jisibu ħajja ġdida ġewwa l-Ewropa. Int, kummissarju li m'għandekx għalfejn e, taċċetta ġo pajjiżek e, dawk li inti ma tkun student. Għaliex iċ-ċittadini Ewropej għandhom eh, jaġixxu bl-istess m'għandhomx jaġixxu bl-istess mod. Allura jem poġġu l-affarijiet fil-perspettiva tagħhom irridu eh, eh, nix nappoġġjaw it-Turkija bħafna biljuni ta' euro għanna nirresetiljaw nies fl-istati membri kollha di mhix ħaġa li għandna bżonn nagħmlu. Irridu nidħlu fil-qalba u l-oriġini tal-kawża tal-kawżi ta' dawn ir-rifuġjati. Irridu ngħinu nies li ħaqhom l-appoġġ imma fuq dak aħna rridu niġġieldu u nissiltu kontra l-kawżi prinċipali dak li huma fil-verament fil-qafas eh, tas-sitwazzjoni anka għandek irħula li jinħarqu eh, u rridu nejnu dawk li jippruvaw jaħarbuhom u kull ma naraw hemm nies li qatt ma sofrew minn xi konflitt li huma magħhom daw in-nies. Grazzi ħajkun is-Sur Salvini issa kellim li jmiss. Grazzi President. Kemm hawn ipokrisija fuq in-naħa tan-nisa Ewropej u barranin. Xi ħadd jaħseb biex indaħlu t Turkija ġewwa l-Ewropa li il-Prim Ministru tagħhom jgħid li l-impoġġu rġilu nisa fuq l-istess pjan huwa kontra n-natura jgħid il-kellim. U hawnhekk il-Viċi Prim Ministru qal in-nies xi snin ilu qal in-nisa m'għandhomx jitħu jipprovokaw fil-pubbliku. U f'dan il-palazz qegħdin f'din il-binja qegħdin nużaw in-nisa u jina jiddispeċini għal dan, verament nitħassarkom nisa illi ma jistawx jitħu u jiprovokaw fil-publik fuq ixet nitkelmu għawnek il-Turkija illi ma tirrispettax il-nis ċivili taħħa għat mi se tkun membru tal-Europa ċivili minna ħatijaj għet jajt il-kellim il-3 biljon tuwom il-nis Ewropej li mandom xol u mux nuqodu natuwom il-Turkija mux eh, nuqodu nitkelmu fuq drittijiet ta' refugjati u tan nisa fġiħ kemem. In-numri u figuri eh, jgħidu li s-sena d-dihla kien hemm eluf ta' mistoqsiji ta' talbiet eh, biex jidħlu ġew l-Ewropa u 5% biss ġew rispettati, żewġ terzi mill-mistoqsiji mit-talbiet ma ġewx aċċettati. 7000 talba għall-azil eh, politiku koll kollha rġiel u adulti b'saħħithom u s-Sirjani inqas minn 30 nisa Sirjani ma taromx b'nemes sakemm ma tix finanzja Eh, invażjoni sħiħa Iżlamika għal dil kontinent fl-aħħar mistoqsija tiegħi dix tħatiswa kummissarju l unhcr kemm qed tiswielna kemm qed jiswew l-istaff li jiddependi mill-UNHCR kemm qed u flus biex inżommu nies illi jorqdu fil fitxju u fil-lokanti. Il-verità verament il-xol imur fuq il-kamp fuq il-post. Allura l-nisa l-nisa li huma l-nisa tarjani u f'diffikultà u li m'għandhom xogħol aħna fil-fatt natuhom unur, nonorawhom. Grazzi ħafna. Grazzi, wissa is-sur Funtulis fisem l-ennaj. Grazzi ħafna, Sur Grandi, Komissarju għoli tal-UNHCR, ma tantx forsi qiegħed tagħmel ix-xogħol tiegħek sew mhix forsi tor tiegħek, imma hija responsabilità li maqsuma minn oħrajn fin-Nazzjonijiet Uniti dawk li ma wiġbux għall aspirazzjonijiet kolonjali tal-forzi tal-punent illi kienu qed jimbombardjaw pajjiżi differenti fis-Sirja, l-Iraq, il-Libja u nofs l-Afrika. L-Ukrajna wkoll ġiet affettwata. U multinazzjonali kbar, kumpaniji, kienu qed jabbużaw permezz ta' e, impjiegi mħallsin biċ-ċiċri. U aħna nħossu li aħna imsiħba privileġġjati tagħhom u sar is-summit fi Brussell it-Turkija da tipproteġi dawn it-terroristi u oħrajn. Inti suppost għandek tieħu azzjoni immedjata biex tneħħi il-ġmamar u n-nirien f'daw il-pajizi biex bekk ir-refuġjati jkunu jistgħu jmorru lura f'pajjiżhom u jaħdmu u jgħinu pajjiżhom. Naħseb għanna nitkellmu immedjatament fuq ma' dawk il-pajjiżi tal-oriġini u l-pajjiżi ta' transitu ta' destinazzjoni, imma aħna ma rridux din is-soppa mħalta li ħassir mill-multinazzjonali, sempliċement qed inħarsu lej il-benefiċċju tagħna f'dak li għandu x'aqsam ma' impjiegi imħallas biċ-ċiċri. Qed nitkellmu fuq umanitari kwistjoni umanitarja, kwistjoni umanitarja u per eżempju sfortunatament il-Greċa ġiet mill-quta ħażin ħafna f'din il-kriżi. <clears throat> u saret kamp ta' detenzjoni miftuħ għanna bżon deċizjoniet u għanna bżon nomissa u interessat li inti forsi ma tistax u ma triċ li twassalna li jom daw is-soluzzjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi Sinjuri, għat il-President, Komissarju Oli. Fid-demokrazija parlamentari, kulħadd jista jesprimi l-opinjoni tiegħu f'din il-Kamra imma blebda mod mumma rappreżentanti ta' dawk li ħoss din il-Kamra ċabċib. und füge hinzu, Nista' nżid qed il-President Schulz. Nista' nżid. Anzi, rrid nżid. Kummissarju Oli. Bedankt. Il-Parlament Ewropew jixtieq jirringrazzjak mill-qalb Fügin zu, Kommissarju nishtiq nżid minuta waħda. Kommissarju għoli nishtiq ngħid li aħna nixtiequ minn qalb nirringrazzjaw għal preżenza tiegħek hawn u għad-diskors eċċellenti tiegħek dum fostna. ovazzjoni fl-awla. Mira, Kobanzi. Ecco. Bitte, Herr Sie haben sich zu Wort gemeldet. Sur Koban qed titlob il-kelma. Sur Koban, grazie ħafna, President. Nixtieq nitolbok kien naħseb bħala President ta' dan il-Parlament mhux suppost li tkun neutrali, suppost għandek taqbel b'mod partiġjan man-naħa l-oħra tal kamera Are you not äh. Sind Sie fertig? Without, without, Uh, L-estate? President, jien naħseb li għandek tibqa' neutrali f'daw l-affarijiet fil-House of Commons tagħna il-inġiba tiegħek ma kienx tkun aċċettabbli. Il-President tal-House of Commons ma jistax jieħu jaqbel ma naħajja oħra. Issa, Sur Koban. Inti għandek u diemek dan il-mistieden tagħna hawnhekk. U dan jinet nisma remarki razzisti u ma nistax naċċettom daw ir-remarki. Ma nistax naċċettom jiena.